Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's start our work. Il-wara nofsari tajb, senjuri, e nibdew bil-ħidma tagħna. Għandkom xie mistoqsijiet dwar l agenda li intom xafejtu? Jekk mandkom lebda mistoqsija mela allura l-aġenda nadottawa. Ejjew nibdew bl-ewwel punt fuq l-aġenda illi huwa l-avviżi tal-President. Jiena nixtieq ninformakom illi il-President tagħna bħalissa tinsab impenjata bitrilogu dwar il-miżuri ta' regolamentazzjoni finanzjarja u hekk kif tispiċċa dik il-laqa Iwa, ija sejra tiġi hawnhekk u tippresjedi s-sessjoni tal-lum wara nofsinhar. Jiena nixtieq naqralkom l-affarijiet illija tal-bitni biex naqralkom. Kif rajtu mill-skeda indikattiva li tqasmitilkom huwa meħtieġ illi iżommu mal-ħin li hemm allokat għal kull punt naf li dan mhix din mhix ħaġa ideali, imma minħabba li għandna ħafna manna x'nagħmlu m'għandna lebda għażl oħra. Għaldaqstant inkun grat ħafna jekk il-kellima fuq kull punt iżommu dan kollu f'moħħhom. It-tieni avviż. Jiena diġa' informajtkom illi ser ikun hemm laqgħa straordinarja tal-kumitat li hija ippjanata għat-tnejn ħamsa tal-ulju bejn is-seba u id-disa ta' filgħaxija. Il-Kummissarju Oliren ikkonferma disponibilità tiegħu biex jiġi il-lejla fil-Kumitat. Dakinhar fil-għaxija fil-Kumitat waqt dik il-laqgħa ikun hemm ukoll l-abbosta rapport dwar titjib tal-gvernanza ekonomika u l-qafas ta' stabilità fih dan l-Unjoni Ewropea, mod partikolari fiż-żona euro sejjer jiġi preżentat min-naħa tar-rapporter is-Sur Feo. U t-tielet avviż huwa dan. Aħna wkoll tlabna permess għal laqa straordinarja oħra tal-Kumitat l-erba il-ħamis 8 ta' Lulju bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu. This meeting is likely to include credit rating agency. Fl-agenda ser ikonna l-Credit Rating Agencies kif ukoll ir-rapport annwali tal-ECB tal-2009. Dawn huma l-avviżi il l-President talbitni biex nippreżentawlkom. Issa, nixtieq nintroduċi s sur għal-girda semeta il-Kummissarju tassazzjoni u l-Unjoni Doganali il-verifika u l-ġlida kontra l-frodi. Huwa sejjer jippreżentana prioritajiet ewlenin tal-kompitu illi u għandu fih dan il-kommissjoni. Sur kommissarju, ek joġbok. Għandek 15 il-minuta, tista' tittellem. Grazzi, sur President, onorevoli membri, minn l-aħħar darba li dert qoddim dan il-komitat jiena niftakar li intom kontu interessati ħafna f'dan il-kwistjonijiet tal-tassazzjoni. Llum jiena nisapaw biex naqsam ma kollha ambizzjonijiet tiegħi li ġejjin biex aħna naħdmu id fi dwar dak illi jiena nemmen hija aġenda komuni għalina l-koll. Jiena ser nieħu din l-opportunità biex nisħaq dwar l-elementi ewlenin tal-programm tal-Kummissjoni dak li għandu xaqsam it tassazzjoni Il-kriżi waslet biex l-istati membri jarġaw jeżaminaw mill-ġdid il-politika tagħhom ekonomika. U għalhekk l-Europa trid tarġa tqum fuq soqajja ma biex dan isir irridu aġġustamenti tal-baġit u konsolidazzjoni fiskali fuq livell nazzjonali kif ukoll bi sforzi komuni fuq livell Ewropew. Avvenimenti ta' dan l-aħħar u rew kif huma interdependenti l-ekonomija tal-Istati membri għal daqstantina konvint li l-koordinazzjoni tal-Unjoni hawnhekk hija kruċjali u l-Kummissjoni għandha rwol importanti x'taqdi. Jiena lest biex nimmobilizza kull għodda li għandha disponibilità tiegħi biex niżgura illi fejn hu meħtieġ il-politika nazzjonali tat tassa taħdem kif għandu jkun. Jiena konvinti l unjoni Ewropea għandha bżonn ta' aktar spazju għal dibattitu dwar tassazzjoni. U għalhekk jiena jatawnek f'dan il-komitat u nishtiq niġi mod regolari biex naqsam ma'kom opinjonijiet dwar din il-kwistjoni. Jina naf illi jintom għandkom input u respons importanti xtatu jina nittama lum ikonna skambju kostruttiv dwar il-tlet pilastri ewlenin tal-aġenda ta' taxxa tiegħi. Il-kwalità ta' tħul fil-kuntest tal-koordinazzjoni imsaħħa ekonomika, il-kontribuzzjoni għal politika ta' taxxa għal tkabbir sostenibli u governanza aħjar fil-qasam ta' taxxa. L-ewwel ħaġa, il-kwalità ta' revenue ta' tħul. Se ngħid kemmtejn dwar l-importanza tal-kwalità ta' tħul. Ta fil-kuntest tal-istrateġija taħruċ mill-kriżi. Fid-dawl ta' problemi finanzjarju ekonomiċi, l-istati membri iridu ifaslu programmi, programmi ambizjużi ta' konsolidazzjoni fiskali. Ħadd ma jistaqsi dwar il-kwalità tal-infiq fil-dak li għandu xaqsam kabbir, iżda dwar il-kwalità tal-tul mit-taxxa din hija xi ħaġa importanti bl-istess mod. L-istati membri se jkun qed jiffaċċjaw kwistjonijiet fundamentali kif jistgħu jarġgħu jaħsbu mill-ġdid is-sistemi tat-taxxa tagħhom. Kif jistgħu issawruhom biex huma jinkoraġġixxu li kun hemm l-impjiegi, l-investiment u jappoġġaw ekonomija bażata fuq l-arfin li tħares l-ambjent. Kull stat membru rrid jiddeċiedi dwar l-approċċ tiegħu innifsu. Madana kollu jiena konvint illi 27 approċċi unilaterali u mhux koordinati, mhux l-aħjar mod kif aħna nistgħu nimxu l-qudiem. Kien żommu dan qudiem għajnejna u naħdmu dwar l-analiżi tal-iskemi nazzjonali tat-taxxi u r-riformi tat-taxxi għabbażi tal-exit strategy. Għabbażi ta' dan jiena ser neżamina flimkien mal-Istati membri kif huma jistgħu jsawru din l-inizjattiva tagħhom għat taxxa tal-ġejjieni. Jiena diġà nedejt il-grupp il-Tax Policy Group li jina ser inkun president tiegħu. Jina staqsejt il-Ministru tal-Finanzi biex jaħtru rappreżentant tagħhom biex aħna nkun nistgħu neżaminaw flimkien fuq livell politiku kif aħna nistgħu navanzaw fuq linja ta' politika tat-taxxa Ewropea. U f'dan il-kuntest li jinsejjer nindirizza il-kwistjoni tal-kontribuzzjoni tas-settur finanzjarji dibattitu politiku huwa kontroversjali u hemm ħafna kwistjonijiet għadhom miftuħa. Jekk l-istituzzjonijiet u transazzjonijiet irridux jiġu taxxaxati taxxati jekk irridux ikonna armonizzazzjoni jekk l-Unjoni Ewropea trix taġixxi weħida u kif it-tħul ta' dawn it-taxxi jrid jiġi allokat. Il-Kummissjoni diġà proponiet l-ewwel pass u suġġeriment illi suġġeriet illi tiddaħħal levi tal-bank u din ġiet milquwa wkoll mill-Kunsell Ewropew. Wara li ġiet adottata riżoluzzjoni li proponiet il-President tagħkom f'Marzu li għadda aħna analizzajna l-kwistjoni aktar mifruxa biex aħna indaħlu taxxa fil-banek. U l-FTT parti minnhom jiena nemmen illi ir-riżultati tal-G20 juru illi aħna għand niffaċċaw sfida kbira biex nsibu l-approċ globali. Issa rridu naraw jekk l-Unjoni Ewropea trista ġixxi waħida biex tagħmel taxxa fuq is-settur finanzjarju lil lin mill-levi. Jekk aħna rridu navanzaw irdu naraw l-impatt ta' tassazzjoni fuq il-banek u l-ximpad din jista' jkollha fuq il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea. It-tieni net, it-taxxa għal tkabbir sostenibbli. Nixtieq issa nitkellem dwar tnedija mill-ġdid tas-suq uniku li huwa strument ewlieni biex nappoġġaw it-tkabbir sostenibbli fil-kuntest tal-Istrateġija eh, Unjoni Ewropea 2020. Kif issuġġerixxa rapport ta' Professur Monti, ekonomija b'saħħita stabbli Ewropea isserraħ fuq suq finanzjarju stabbli fejn iċ-ċittadini u negozji jistgħu ta' bilħaq iwettqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Għaldaqstant politika tajba hija importanti biex is-suq intern jaħdem tajjeb. Fis-sforzi tagħna biex aħna narġgħu nibnu mill-ġdid u nsaħħu l-ekonomiji tagħna dan jistgħu wkoll ikontribwixxu għal anijiet oħra pal pereżempju tibdil fil-klima u l-ambjent. Iżda għandna ħafna xkiel fis-suq uniku. Ħafna xkiel marbuta ma' taxxa Jiena nemmen li aħna nistgħu ntejbu t-taxxa biex nagħmluha aktar faċli biex negozju operaw b'mod transkonfinali u jinvestu fl-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll irridu naqdu liċ ċittadini tagħna. Ir-rapport imħejjim sur Grek jgħid illi aħna irridu npoġġu fil-qarba ta' suq intern lil dawk illi jgħixu fis-suq intern u jużaw b'mod ta' kuljum. Jiena naf illi hemm xkil fit-taxxa illi jikkawża problemi kbar għaċ-ċittadini tagħna. Hemm problemi ta' tassazzjoni doppja jew diskriminazzjoni ta' taxxa u dawn għal daqstant irridu nindirizzawhom din hija waħda mill-priorità tiegħi. X'inkiseb sissa? Fis-27 ta' April aħna nedejna konsultazzjoni pubblika biex nistaqsu l individwi l-kumpaniji għal informazzjoni dwar tassazzjoni doppja u l-problemi li din toħlo. U l-problemi li huma sabu meta kienu qegħdin jaħdmu b'mod transkonfinali. L-ġimgħa l-oħra aħna nedejna konsultazzjoni pubblika oħra li tiffoka dwar problemi transkonfinali marbuta ma' taxxa fuq il-wirt. Lan huwa li naraw x'natura huma dawn il-problemi u kemm huma kbar. U għalhekk aħna mbagħad ser infaslu il-rispons tagħna għal dan dwar it-tnaqqis għal ispejjeż ta' konformità jina sodisfatt il-Kunsill laħaf dwar il-proposta tal-VAT u l-invoicing. Anke jekk ma nistaqs daqskemm xtaqa li tkun tajba l-Parlament hija xorta pass il qudiem Għalġejjeni jiena wkoll ser nieħu azzjonijiet biex insaħħaħ is-suq uniku fil-qasam ta' tassazzjoni dan ser jinkludi l-armonizzazzjoni tal-corporate tax base billi noħolqu regoli komuni Ewropej nistgħu neliminaw li jkun hemm xi nuqqas taftajin bejn sistemi nazzjonali u naqsu wkoll il-compliance costs għall intrapriżi illi joperaw faktar minn stat membru wieħed. It-tieni net, jiena ser innedi Green Paper dwar ir-reviżjoni tas-sistema tal-VAT. Blan illi noħro ambjent aktar favorevoli għan negozji u sistema aktar solida, aktar sempliċi għall-istati membri. It-tielet net, għabbażi tal- riżultati tal-konsultazzjoni pubblika jiena ser nipproponi lil kullex tal-Kummissarju komunikazzjoni biex tfisser pjan ta' azzjoni biex aħna niġġieldu problemi ta' tassazzjoni doppja. U dawn huma marbuta ma' tassa tal fuq il-wirt il-withholding tax u tax relief procedures li minnhom isofru ċ-ċittadini jina nemmen li wasal iż-żmien biex ikonna aġenda li tħares l-ambjent mal-ambjent marbuta ma' tassa. Biex Ir-reviżjoni tad direttiva dwar it-tassa, it-tassa fuq l-enerġija hija parti importanti minn dan. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm dibattitu fil-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tad direttiva marbuta mat-tassa fuq l-enerġija tlaħaq ftejim fejn edna li sistema twali mhix qed taħdem biżejjed kif għandha taħdem biex tappoġġa nijiet komuni bħal pereżempju aktar effiċenza fl-enerġija u l-ġlieda kontra tibdi fil-klima. Ħafna kwistjonijiet interessanti ħarġu minn dan id-dibattitu u jiena dawn ser inqishom meta finalizza l-evalwazzjoni ta' impatt illi ser jakkumpanja l-proposta illi jiena sejr inressa malajr kemm jista' jkun. il tielet net, gvernanza ħjar fil-qasam tat taxxa. Nixtieq nispiċċa billi nisħaq dwar kemm u importanti illi aħna inżommu l-abilità tal-Istati membri li huma jiġbru id-dħul mit-taxxa tagħhom l-iktar fi żmien bħal dan, fi żmien ta' problemi ekonomiċi. U għal dan il l-Unjoni Ewropea trid iżid il-ġlida tagħha kontra l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa u tkompli tmexxi il-kampanja għal gvernanza aħjar b'mod internazzjonali. Jiena sodisfatt il-Kunsill laħaq ftehim dwar it-twaqif ta' Eurofisk fil-bidu tal dan ix-xar. Eurofisk ser ikun mekanizmu multilaterali illi jwiddeb minn qabel biex jiġielet il-frodi fuq il-VAT fuq livell internazzjonali sar progress ukoll komunikazzjoni dwar it-taxxa u l-iżvilupp li jipromovu l-prinċipju ta' gvernanza aħjar fil-pajjiż li qegħdin jiżviluppaw. L-aħħar ekofin ukoll appella biex il-Kummissjoni tibda diskussjonijiet mal iżvizzera u l Liechtenstein biex tinkoraġġihom biex huma japplikaw il-prinċipju tal-kodiċi ta' kondotta dwar il-harmful tax competition. Is-servizzi tiegħi diġà ebdew id-diskussjonijiet mal-Iżvizzera din il-ġimgħa f'dan ir-rigward għalġejjien jina konvint illi aħna ser ikonna nżommu l-isforzi tagħna biex aħna niġġieldu il-kompetizzjoni li tagħmel Sara kemm fih dan l-Unjoni Ewropea kif ukoll mal-imsieħba internazzjonali. Jiena naqbel ma' Sur Domenici fi rapport tiegħu dwar gvernanza aħjar fi kwistjonijiet marbuta mat-taxxa nżidu l-prinċipju tal-kodiċi tal-kondotta għal pajjiżi terzi mhux biżejjed lan tal-kodiċi tal-kondotta nifsur narġgħu neżaminaw mill-ġdid f'kooperazzjoni mal istati membri. Priorità oħra hija illi naraw il-progress li kien hemm fid-diskussjoni tal ekofin dwar il-Good Governance Package li jinkludi Savings Directive u direttiva dwar kooperazzjoni amministrativa u l-arranġamenti kontra il-frodi u l-ftemmit ma' pajjiżi terzi. Sissa, il-rizultati ma kienux konklusivi daqskem stenniet illi ser ikunu l-presidenza u anke l-kommissjoni. Negozjati huma diffiċli, iżda jiena ser naħdem mill-qrib mal-presidenza belġana biex aħna nilħu ftajim dwar dawn. Sur President, Onorevoli Membri, jiena riflettejt dwar it-tlet pilastri tal-aġenda tat-taxxa tiegħi u l-Kummissarju li ser ifassa l-inizjattivi għas-sena 2010-2011 Jina nemmen li hemm momentum ġdid wara l-Aġenda Ewropea dwar it-taxxa u dan nistgħu naraw li aħna ma nistgħux nilħqu l-għanijiet tagħna billi nżommu status quo jew nkella billi naġixxu mod iżolat. Jekk aħna dan il-momentum irriduh mela allura jiena konvint illi aħna nistgħu niksbu riżultati f'dak li għandu xaqsam taxxa ta' kwalità illi minna igawdu il-negozji u ċ-ċittadini l-azzjonijiet tiegħi ser jaħdmu f'din id-direzzjoni. Il-Kunsill jiddeċidi intom għandkom rwol politiku wkoll importanti xtaqdu. Turu l-appoġġ tagħkom hawnhekk fil-Parlament u ġewwa pajjiżkom hija xi ħaġa importanti biex inwettqu dak illi ċittadini jarawha bħala integrazzjoni Ewropea li għadha mhux imlestija. Grazzi tassew tal-li smajtuni jiena nisa perqan biex nagħmel skambju ta' opinjonijiet magħkom. Grazzi. Grazzi ħafna, Komissarju. <coughs> Nixtieq infakkar il-kollegi illi il-kumitat għamel qed eh, eh, jagħmel anzi eh, laqat ma' kummissarji mal-Kummissarju Banier Almunja Oliren u u anka l-Kummissarju semmeta dawn huma laqat strutturati. Is-sur Bulmen għandu l-mikrofonu. Grazzi ħafna. Komissarju, li għettej dinna unek jinstema sabiħa u tajjeb fl-Unjoni Ewropea irrit ikonna diskussjoni konsolidata fuq il-politika ta' tassazzjoni. Manna lebda dubju dwar dan. Nishti illi Inti forsi tista' tagħtina xi informazzjoni dwar x'seħħa fil-G20 f'Toronto fil-Kanada. Għadna ma minnix ma mxejnix il-qoddim fuq kussonijiet importanti bħal kif ġildu il kriżi minħabba li aħna l-Unjoni Ewropea ma tkellimniex b'vuċi waħda. Oħrajn li edin jasbu biss fl-ekonomiji tagħhom mux se jamlu xej biex jiprovaw jisolvu l-problemi tagħna meta aħna infusna ma nexxinniex namlu din il-ħaġa l-Stati Uniti per eżempju mhumiex interessati li jħarsu lejn dawn il-problema problemi jekk aħna musen nġeddu dak l-impetus ekonomiku li għanna bżon u nifacċaw il-krizi. Aħna maħniex qed inkunu deċisivi biżejjed maħadniex deċiżjoni komuni u eh, anka f'deċiżjonijiet fejn il-Parlament talabkom mod speċifiku li tamlu il-proposti ta'kom u eh, dana minniħ b'maġġoranza. Eh, Semmejna per eżempju it-taxxa ta' tranzazzjoni, l-importanza tagħha anka eh, biex nelbu il-kriżi u anka bħala tħul għal budgets tal-gvernijiet differenti, għalek jena nisuġġerilek li tamel proposta, meta ħana rawa din il-proposta, l-analisi tijak, wasanna f'punt issa fejn ma nistawx aċċettaw iktar politika ta' skużi qed teffettwa l-ekonomija dinija, qed teffettwa l-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn azzjonijiet napprezzaw ix-xogħol li qed tagħmel imma rridu nassikuraw illi edin tamlu dak li edin nitolbukom tamlu, x'qed jitlobkom il-Parlament Ewropew tamlu għal dawn l-aħħar ftit xhur ukoll. Thank you for your question and... Uh... Grazzi tal-mistoqsija tiegħek u tal kummenti tiegħek. Naħseb illi ir riżultat tal tal-G20 huwa ċar u li l-Unjoni Ewropea marret pożizzjoni biex tiddiskuti il-kustjoni ta' tassazzjoni fis-settur finanzjarju fuq livell globali. U Naħseb li diskussjoni kienet waħda eh, mamula fil-font u riżultat taħħa huwa ċar illi juri illi diffiċli illi wieħed jikseb ftehim fuq livell globali fir rigward ta' din il-taxxa fis-settur finanzjarju inti taf li aħna proponejna eh, bħala eh, komissjoni eh, taxxa fuq il-Banek Bank levi fuq Eh, eh, minħabba nti problemi eh, li jistaw jisaxħu fil-ġejjini wasal iż-żmien ukoll li wieħed jagħmel evalwazzjoni tajba ta' xikunu il-konsekwenzi ta' taxxa bħal din fis-settur finanzjarju U jiena tiġa tlabt is-servizzi tiegħi biex jagħmlu din l-evalwazzjoni biex jaraw il-konsekwenzi tal-FTT u attivitajiet u taxxa oħra fuq attivitajiet finanzjarji illi ġiet proposta bħala alternattiva mill-Kummissjoni. U mill-IMF irridu nagħmlu evalwazzjoni tajba ta' żewġ alternattivi fil-waqt li nqisu illi jekk dawn jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet dawn iridu jittieħdu issa mhux fuq il-livell globali għalhekk iridu nindirizzaw ukoll kwistjonijiet bħal kompetittività wara li konna din l-evalwazzjoni irridu naraw jekk nistawx ukoll ninkludu daw kollha involuti il-banek li stati membri u naslu għal konklużjonijiet ta' x'passi jridu jittieħdu. Now the floor is uh, with Mr. Lambert. Issur Lambert issa. Grazzi, President. Nixtieq nilqa l-Komissarju, mhux lilek biss, imma anka l-ħafna affarijiet li inti semmejt. Ħafna minn dawk li eh, l-affarijiet li semmejt kienu sbiħ ħafna għalina nina nixtieq nisma li hemm il-momentum u eh, il-pass aktar maġġel ta' diskussjonijiet fl-Ewropa il-żmien li aħna nħeffu l-affarijiet unżidu x-xogħol f'dan ir-rigward. Aħna nilqgħu wkoll li rida tajba tiegħek biex taħdem magħna. Inti tiġa rejtinna din il-ħaġa mill-ewwel darba li ġejt hawnhekk bħala kommissarju u inti qed tiltaqa' magħna u taħdem magħna u din hija xi ħaġa pożittiva wkoll. Aħna għandna ħafna naqblu ma' ħafna mill-anijiet li inti semmejt. U anka l-inizjattiva tal-grupp tal-politika tat-taxxa. Jiena eh, diskutejta din ma' Van Rompuy u huwa wkoll għandu task force fir rigward fuq il-naħa tal-budget. Naħseb li inti għandek tkompli biex xogħol tiegħek e, u e, naħseb li dawn iż-żewġ inizjattivi minnaħa tal-budget u mat-tattaxa xi darba wkoll iridu jingħaqdu jew jiltaqgħu Jiena eh, naqbel kol ukoll mal-kollega tiegħi li tkellem qabli rridu naraw x'ħareġ mill-G20 u rridu nistaqsu jekk għanix nistennow eh, xi soluzzjonijiet globali jew naħdmu waħidna l-istess pal ġara fir rigward tal-kummerċ tal-karbonju. tal kummerċ tal tal kummerċ tal karbonju Għalek, jekk ikun hemm bżonn, jekk inkunu ħandumu wis nistennu iridu nimxu waħedna fuq it-tassazzjoni ambjentali, fuq il-taxxi oħra, aħna rridu nimxu nieħdu il-lid aħna. Fil-politika tal-ambjent għamennija din il-ħaġa, ma jfissirx li aħna għanna inkunu stupidi. Eh, l-istess fil-politika tal-taxxa għanna nkunu ambizjużi u ma nibżawx nimxu l-qoddim. Meta inti titkellem dwar il-kustjonijiet eh, kompetittivi mal-FTT, irridu noqdu attenti Minix qed eh, jiena innaqas l-importanza tagħhom imma ej niftakru fil-carbon carbon leakage. E, konna semmejna illi ħafna industri industri għandhom problemi. E, Pero meta studjajna l kustjoni fil-font indunajna li ftit kienu l-industri li huma affettwati għalhekk ma rridux inkunu kawti iż hemm suq intern għas servizzi finanzjarji u naħseb jiflaħ għal taxxa ta' tranzazzjonijiet. Issa dwar il-tħul, kif se jiġi allokat dan, m'għandniex pożizzjoni aħarija dwar da. Jekk ikonna FTT fil-post tajba, forsi għalek itħul għandu jitħol fl-Unjoni Ewropea, mux jibqa fl-istati membri, unbat naraw mitħul x-sanatu x-san id-distribwixxu lill-istati membri per eżempju permezz ta' tnaqqis għal budget il-kontribuzzjoni tagħhom tal-budget. Iġifiri għandna insibu riżultati fejn li jkunu ta' benefiċċju għal kulħadd li bihom igawdu kemm l-istati membri kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Ġimatej ilu fil-Kunsill eh, Eh, ġew deċiżi affarijiet u koll saret rezoluzzjoni mill-parlament li ħana rridu nappoġġawhom daw l-affarijiet biex eh, jirnexxu. Aħna eh, ħajja konna proposti mill-grupp tana u aħna ħanibqaw naħdmu miegħek biex nappoġġaw l-aġenda illi inti semmejtinna. Uh, thank you very much for, for your kind words. Uh, Grazie ħafna tal-li tajt tal-klim sbieħ u anka tal-li um, inti oġbitek l-ideja tal-grupp tal-politika tat-taxxa u importanti ħafna li jkona dan id-debattitu dwar il-kussjonijiet tat taxa fl-Unjoni Ewropea għax il-problema illi għanna dimna palissa tirek jedi dibattitu tekniku imma e, palissa m'għandniex dibattitu politiku bizzejiet fuq it-taxxa u għandu jkun rabta bej l-ispejjeż u tħul għax il-politika fiskali mhijiex infi biss imma hija wkoll tħul e, huma żewġ partijiet ta' żewġ partijiet tal-balance sheet. Eh, illi bihom tista tintlaħa il-konsolidazzjoni li hija meħtieġa f'ħafna stati membri u anka biex dan isir b'mod intelligenti. Dwar l-FTT wara il laqata tal tal-G20 is-sitwazzjoni kienet iktar ċara u irridu namlu analisi aktar profonda dwar alternativi eh, oħra. Rridu niddiskutu fid-dettal x'bażi ħanużaw. Issa jekk se nitkellmu fuq id-derivatives, jekk se nitkellmu fuq l-stocks u l-stocks u l-bonds, it-ħul huwa differenti u huwa dipendenti fuq il-bazi possibli tal-taxxa. Aħna għanna moħna miftuħ ħan produċu dan l-analisi niddiskutuħ ma'kom u mal-istati membri. Umbat eh, fil-grupp fil, tat-taxxa forsi nkunu nistgħu wkoll niddeċidu x'passi u x'azzjonijiet iridu jittieħdu. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Menen. Grazzi ħafna, President. Jina mux se noqt intenni dawk li qalu żewġ kelliema ta' qabli dwar l-FTT. Iżda, li l-in mandat tijak fitan il-Komissjoni Ewropea jina naħseb illi inti għandek responsabilità tassew importanti f'rigward ta' dan dossier nous sommes plongés. Mrs. Beret, uh, please, if you would like to stop a little because English translation is... Signora Beres, maħnix nisimaw il traduzzjoni bl-Inglis. Skużani tal lifte jgħid il-President. Għanna problema bi traduzzjoni. Mela, fl-aħħar qed jaħdem eh, qed taħdem it-traduzzjoni mela Ma rix noqgħod nerġa' nirrepeti dak li ntqal mill-kelima ta' qabli dwar uh, l-implementazzjoni ta' din it-taxxa ta' tranzazzjoni. Però nixtieq niġbidlek l-attenzjoni bħala il-kummissarju li inti inkarigat minn dan il-qasam u anka bħala il-membru tal-kulleġġ illi fl-Ewropa bħalissa hemm eh, aspirazzjoni qegħdin eh, eh, jistennuna li aħna nerfaw ir-responsabilità tagħna għandu jkun hemm din inizjattiva għal taxxa ta' tranzazzjoni pressjoni finanzjarja. Ħafna pressjoni dwar kif iċ-ċittadin jista' jkun iktar viċin tal-Unjoni Ewropea għalhekk aħna għandna nieħdu azzjoni biex nimplementaw din it-tip ta' taxxa u iċ-ċittadini bekk ikunu jistgħu jaċċettawna ħafna aktar din hija utli u koll għal ħafna raġunijiet oħra li mussu noqgħod insemmihom kollha oqsma illi fihom aħna ma nużaw ma nistgħux nużaw taxxi oħra. Il-taxxa bħal din kolla karattru di regolatorju, anzi regolatorju, nirregolarizzaw is-su u tejna biex anka ikonna tħul biex nkunu nistaw natu fondi eh, f'investimenti li aħna għanna bżonn. Il-konklużjonijiet tal-G20 ma kienux kif xtaqnijom Pero qed nara l-ebda referenza fihom għal din it-taxxa ta' tranzazzjoni u dwar il-fond ta' reżoluzzjoni li hemm fl-annes hemmhekk qed tissemma f'annes wieħed eh, b'mod fuq fuq, eh, però m'hemm xejn speċifiku. Hemm xi ħaġa żgħira f'paragrafu wieħed u 20 imma m'hemm xejn dwar l-aspettattivi li aħna jista' ikollna. Mbagħad fil-konklużjonijiet tal-G20 hemm eh, xi ħaġa li qed issema li ma tantx għada moda e, anka semmit e, e, fl-antik il dwar il-tax havens di kuna narawa qabel fil-gazzetti ma nafxina għalfej di kienet isa intessiet tantu hekk li fil-G20 ma tantx ħarsu leja. Nafu illi dawn il-tax havens pero għandhom ruwol eh, fil-fdan it-ħul li tantu huwa importanti nixtieq insemmi anka eh, punti oħra l-ewwel net jekk fimtek tajjeb Inti semmejt l-ideja ta' t-nejt mill-ġdid ta' eh, bażi ta' taxxa korporattiva. Ma semmejtix qabel din, din kustjoni ibsa ħafna però hija importanti immens. Speċjalment eh, jekk inti trid veru tniedi il-pakket eh, multipliku. Jiena nixti inkun naf fuq li ma ħat nedi dan it-tip ta' xogħol. Tista' tagħtina aktar dettalji dwar din il-Common Corporate Tax Base u tista' tgħidilna kemm din il kustjoni se tkun marbuta eh, mal-pakket Eh, mal dan il-pakket huwa għaddej bċertu veloċità hemm kwistjonijiet oħra però marbuta mat-taxxa illi waqfu u mhumiex għaddejjin kif nixtiequhom aħna. Forsi jiena ma semme, ma fibx il-punti kollha li inti semmejt, pero donnok ma semmejx bizet fuq is-sistemi fiskali Eh, illi eh, fil-gvernanza ta' negozji eh, kif se titratta din il-kustjoni fl-aħħar net, l-aħħar mistoqsija fil-grupp ta' ħidma illi għandu Herman Van Hompej xi kwistjoni dwar sanzjonijiet li eh, illi eh, se uh, jingħataw l-istati membri li ma, konformaw xma mar regoli. Xi osservaturi bdow jitkellmu dwar smart sanctions biex aħna nippruvaw nikkuraw il-pazjent Iġifiri, jekk stat membru għandu deficit oli u ma meċiex ma regoli, dan forsi jinġiel jolli il-VAT jew iżid it-taxxa marbuta mal-karbonju. Il-Kummissjoni kienet semmiet xi sanzjonijiet ta' dan it-tip tista' forsi semmihomna naqroħra fid-dettal u inti qed taħdem mal-Kummissarju Ren f'dawn is-suġġetti. Grazzi ħafna. Thank you very much. There were quite many questions. <laughs> Grazzi ħafna kien hemm ħafna mistoqsijiet li tqajmu. prova nelabora naqra fuqhom. Nissa nerġa' nirrepeti dwar dak li qed fuq it-taxxa eh, finanz ta' tranzazzjonijiet jew ta' eh, attivitajiet finanzjari. Daw it-tnejn għandhom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom. U rridu namlu evalwazzjoni kawta tal dawn iż-żewġ eh, kandidati possibbli u rridu nagħmlu diskussjoni ma'kom u ma' daw kollha eh, interessati ta' modi eh, ta' kif nistgħu nimxu l-qoddim f'dan il-qamas u f'qafas u f'relazzjoni ma' dan Eh, dwar eh, il eh, qosma oħra ta' remunerazzjoni l-analisi tana turi illi din tista tiġi indirizzata permezz ta' taxxa ta' fuq l-attività finanzjarja għax bekk tkun qed kopri il-profitti u il-remunerazzjoni tal- tal-kumpanija jew tal-persuna involuta u e, tindirizza diffikultajiet u kwistjonijiet f'dan il-qasam dwar il sisi dwar il-CCTB e, dinja meħtieġa Eh, jina staqsejt li servizzi tijaj biex jħarsu mux biss lejn il-kumpaniji multinazzjonali manka lejn l-SMEs u jissimplifikaw il-proposti biex uh, din tkun tista taqdi anka li l-kumpaniji iż li jridu jespandu l attivitajat tagħhom fuq livell internazzjonali u s-servizzi issa ħajoħorġu eh, eh, evalwazzjoni tal-impatt u ħajaraw jekk din għandix tkun il-Common Corporate Tax Base u il-Common Corporate Consolidate Tax Base u jekk għandix tkun waħda obbligatorja jew waħda ta' għażla. Dawn l-evalwazzjonijiet palissa um għadina d u nispera li jkunu finalizzati Mm, sal-aħħar ta' din is-sena biex is-sena diħla nkunu nistgħu nagħmlu eh, proposta dwar din il-CCCTB għal-inqas fil-bidu eh, tas-sena diħla dwar eh, il-kustjoni ta' sanzjonijiet l-nar l-erba għan diskutu fil kolleċ il- il-proposta dwar it-tisħiħ fil-gvernanza ekonomika u aħna qegħdin nikkopperaw mill-qrib ma' Olli Ren u il-portfolio tiegħi palissa qed jagħti um input tajjeb importanti għal dak ta' Oliren biex f'dawn il-kwistjonijiet ta' gvernanza ekonomika tajba. Il-sistema il ta' sanzjonijiet titkun id disinjata b'tali mod manjera illi e, tkun waħda bikrija biex bekka ma naslux situazzjoni taħsara eh, meta stat membru ikun tiġa ijat f'diffikultajiet eh, aktar gbar u palissa għalli ren ijat jiddisinja din il-proposta. Thank you. The floor is uh, uh, given to Ms. Grazzi, issa nisimaw l-sur Klute. Ja, danke schön auch. um... Ja, Herr Kommissar, ich wollte Sie... Grazie, Afna. Kommissario, jina u kol xtaqt insaqsik xaħġa dwar it-taxxa fuq il-transazzjonijiet u diġa kena mistoqsijiet dwar dan il-punt u inti tkellimt eh, f'dettal dwar dan il-punt, iżda ma xtaqx intenni l-mistoqsijiet li diġa smajna. Iżda, il-kellima ta' qabli u kol u rew interess f'dan is-suġġett u dan juri li għanna u kol ħafna interess f'din it-taxxa fil-parlament u li xaħġa jiġri b'din it-taxxa u xtaqt li nenfasizza dan il-punt mill-aspet tal-grupp politiku tiegħu aħna nappoġġaw bisħieħ dan din l-idea U issa nħossu li huwa urġenti li ikonna xi tip ta' progress hawnhekk u jiena xtaqt nagħmilha ċara din il-ħaġa kienem tweġiba malajr, meta kienem situazzjoni ta' Greċa, stati membri oħrajn, meta kienem il-bżon ta' riforma tal-budget, u ċittadini issa qed iħossu dana kollu, u ma qed ikollhom iħallsu iżda ħadd meta jitlob lil banek biex iħallsu. U allura kif qalet is-Sinjura Perez, Jekk iċ-ċittadini jridu jaċċettaw l-idea ta' proġett Ewropej minn kejja dawn il-problemi li kellna minħabba l-kriżi, allura jiena ma naħsibx li għatfad li ħafna żmien. Allura malaj malaj kemm jista' jkun irridu niżguraw li f'xi mod il-banek tassew ikunu involuti biex jaffrontaw din il-kriżi mod sostantiv. Dak kien l-ewwel punt li xtaqt nisħaq. Issa, punt ieħor. Matul dam l-axar jiem fil-medja ġermaniza jiena rajt li il-vet titlab 5% fil-Romanija u jiena xtaqt nisma il-femit tijak dwar dan jiena jidirli. Li dawk illi għandhom tħul bax eh, se jiġu mill-quta b'mod proporzjonat minn dana kollu minħabba ovvjament il-riforma tal-budgets pubbliċi huma il mhux il-banek allura se jkollhom jagħmlu kontribut għal dana kollu nisħaq dan il-punt mill-ġdid. U jiena nħossu ukoll f'termini ekonomiċi mhix problematika li li ovvjament tista' tkun problematika li aħna nżidu il-vat dan il-mod u dan wkoll se jolqot l-iżvilupp tas-suq intern. Kien hemm suġġeriment li ċ-ċittadini jridu b'xi mod jibdew jaċċettaw l-idea tal-Ewropa u li aħna nżidu l-vet dan il-mod hija xi ħaġa problematika u x'qed nisma' femmit jak dwar dan. Grazzi. Uh, thank you very much uh, uh, and on your Grazzi ħafna dwar l-ewwel mistoqsija. Naħseb jiena diġà semmejt kemm il-darba illi aħna se nippruvaw nagħmlu dan l-analiżi fil-fond u malajr kemm jista' jkun biex bekk aħna nkunu nistgħu nibdew diskussjoni fost il-partit interessati. Issa VAT. Tafu li fuq livell tal-Unjoni Ewropea għanna il-minimum tal-VAT li huwa ta' 15% u m'hemmx massimu, m'hemmx livell massimu għalkemm hemm dan il-ftehim fost l-irġiel li l-massimu għandu jkun 25%. Allura, fih dan dan din il-firxa, mbagħad l-istati membri jkunu jistgħu jiddeċidu huma x-livelli ta' taxxa se jitolbu, mhux biss ir-Rumanija iżda ħafna stati membri li għandhom qudiemhom diffikultajiet għal dak li għandu x'jaqsam situazzjoni fiskali edin jipproponu fil-fatt li huma jitella u jżidu l-level tal-VAT. E, Fil-Greċa, pajz li nafsewa, e, VAT jitella minn 18 għal 21% u pajizi fil-viċinat u kol e, tella rata aktar. U l-koll nifmu illi il-bazi ta' taxxa l-VAT hija wiesa' u z-zida tal-livell e, punt eh, ta' perċentwal jista' mbagħad eh, jaffetwa it-tħul għall-istati membri. Nifhem il-punt tiegħek dwar xi tip ta' rigress għal dak li nxaqsam ta' xi oħra tal-istati membri wkoll għandhom il-possibilità fidejhom illi jittrattaw eh, din il-kwistjoni anki brabta ma' kwistjoniet soċjali u din u koll mbagħad brabta mal-politika soċjali tagħhom u dan jaffet l mod kif huma jimplementaw dawn l-elementi. Iżda iva, li semmejt huwa punt importanti ħafna u għalhekk din hija raġuni għalfejn jiena nħoss il-grupp tal-politika tat-taxxa huwa il-forum fejn aħna għandna niddiskutu il-prattika tal-Istati membri fil-mod kif huma e, iwettqu dawn din il-politika tat-taxxa biex jekk ikonna skambju tal-aqwa prassi però anki tal-ar prassi biex bekk aħna nkun nistgħu nitalmu minn xulxin u nitalmu kemm e, e, prassi tajbin kif ukoll inqas tajbin u dan ovvjament dawk li qegħdin qed jiġu attwati fl-Istati membri. U l-maġġoranza ta' Stati membri jeħtieġu konsolidament fiskali u għandhom son dan id u dan l-iskambju għaliex dawn huma utli anki fit-tfassil tal-strategija ta' ħruġ għal ta' li għandu x'jaqsam mill-infiq u anki jatħul. Okay. Thank you. Now's Tajjeb. Issa, signora sinjura Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Hyvä. Grazzi. Kummissarju, il-politika tat-taxxa kif nafu aħna hija waħda fost il-modi u l-enin kif aħna natrattaw trattaw il-politika ekonomika kif ukoll oqsmu ħarra ta' politika. bekk inti tista' tippermetti l gvernijiet biex huma jkollhom eh, pajjiż li qed jkun qed irendiet jagħmel profitt. Fl-Unjoni Ewropea aħna għandna il-VAT, kwistjoni ewlenija li qed interessana bħalissa, Iżda b'dil eh, kriżi ekonomika aħna nħossu ħafna pressjoni biex ikollna politika komuni ekonomika. Allura, x'tib ta' taħtiti għandek? Fih dan il-Kommissjoni qed nitkellem naħseb fil-Kummissarju Finlandiż Oli Rejn dwar kif għal żmien itwal forsi aħna nistaw nevitaw nuqqas taqbil dwar is-sovranità nazzjonali minħabba li gvernit nazzjonali u il-parlamenti huma mħazbin dwar dawn l-iżviluppi fil-politika ekonomika u anke fil-politika tat-taxxa. Mbagħad huma jieħdu sem f'dibattitu fuq il-livell ta' tassazzjoni komuni. F'ħafna pajjiżi issa għamlejna naraw li huma qegħdin iqisu issa li ma tax jistgħu jollu f'ħafna drabi tkun il-VAT. Iżda ħafna mill-istati membri sistema dajfa ta' taxxa, sistema dajfa ta' ġbir u l-evazjoni ta' taxxa hija nistgħu ngħidu nsejħula sport nazzjonali. Jider illi Aħna dejjem nażlu illi nollu it-taxxa fuq il-ħidma għaliex din huwa parti kbira mill-bażi ta' taxxa. Allura kif nistgħu niżguraw li aħna niġbru it-taxxa b'mod aħjar u jkollna ġbir aktar effettiv għal-ġejjieni, kif nistgħu ntejbu il-kwalità tas-sistemi tat-taxxa? Jiġri x'femi għandha l-Kummissjoni dwar dawn il-punti. Aħna provajna ntajbu kooperazzjoni, per eżempju, biex ma jkunx hemm evażjoni fiskali u anki frodi tat-taxxa. Iżda, kif nistgħu norganizzaw nippjanaw dana kollu biex bekk is-sistema tat-taxxa tkun aktar ċara għaċ-ċittadini? Punt ieħor biex xtaqt insemmi għandu x'jaqsam mal-VAT li żdied eh, eh, f'ħafna stati membri dan l-aħħar U s-settur tas servizzi u setturi li għandhom eh, xogħol ħidma intensiva dan kollu qegħdin joħolqu problemi. U spejjes ħafna u koll li ma jiġux mill-quta minn dan din il-vejti mizjuda pal l-infiq materjali u dan għet qed iddajjef bat l sforzi ta' negozji li huma iżar ma' partikolari. Uh, well, uh, thank you very much. Uh, Grazzi għal dawn il-mistoqsijiet. On the level of on the issue of dwar kwistjoni ta' governanza ekonomika mtejba jiena naħseb li hija huwa punt essenzjali u għanna nsibu bilanċ uh, tajjeb. Ma rridux ovvjament ndajfu s-sovranità tal-istati membri fi tfassil tal-politika tagħhom iżda fl-istess waqt. Irridu niskuraw illi dawn il-linji ta' politika huma sostenibbli mill-aspett tal-infurzar tal-patta stabilità u tkabbir u anki mill-aspett tal-istabilità mikroekonomika. Issa għal dak nxaqsam iż-żona ta' tassazzjoni u l-qasam ta' tassazzjoni. Aħna għanna sistema armonizzata fil-qasam ta' taxxin diretti U ovvjament għanna raw li hemm lokal titi u huwa bżonn już li dan kollu jseħ fil-qasam ta' taxxa diretta wkoll jina li nipproponi huwa li kun hemm organizzazzjoni tal taxxa ta' bażi korporattiva għaliex huwa importanti għall iżvilupp ta' suq intern. Iżda ma naħsibx li aħna namorru lilin u li narmonizzaw per eżempju ir-rati ta' taxxa għaliex eh, din għanda tibqa fidejn is-sovranità tal-Istati membri ġifiri fit tfassil tal-politika tagħhom. Iżda il-kwistjoni ewlenija hi U s-sati membri permess tal-grupp tat-taxxa jkun jistgħu jikkoordinaw attivitajiet u mbagħad hekk jidalmu minn xulxin mill-politika ta' xulxin biex bekk is-sistemi tagħhom ikunu aktar intelligenti u biex ikunu aktar orjentati lejn it kabbir Issa, dwar il-kwistjoni tal-ġbir tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Iva, problema serja partikolarment fi f'dan iż-żmien ta' kriżi jina tassew nittama li d-deċiżjoni dwar it-twaqif tal-Eurofisk tista' tgħin biex eh, niġġieldu problemi fil-qasam tal-VAT għaliex ovvjament eh, dan kollu jettiċ żmien biex aħna noħolqu l-istrutturi li permettu eh, skambju bla dewmien ta' tarif fost l-istati membri meta huma jittrattaw il-kwistjoni ta' evażjoni transkonfinali għal dak li ntuxxaqsam il-VAT qegħdin naħdmu mal-servizzi pal taxed u anki dwar il-kwistjoni ta' sigaretti u prodotti oħra li jistaw jiġu intaxxati anki ma' pajjiżi tal- eh, mal-konfini tagħna din hija problema mbagħad eh, kbira u forsi tal-waqt ehm, se tisimgħu dwar xi azzjonijiet eh, f'dan il-qasam ukoll. Issa, dwar il-kwistjoni tal-VAT, u il-livelli ta' tassazzjoni fis setturi li huma ta' tip labor intensive, intom tafu illi d-direttiva tal-VAT tippermetti li l-istati membri li jadottaw taxxi mnaqsa għal dawn it-tipi ta' servizzi. Iżda din hija ovvjament fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni tagħhom. Jekk titolbuni għal fema personali tiegħi, dwar il-VAT u l-esenzjonijiet jew tnaqqis ta' rati fil-VAT jina ma tantx eh, nappoġġa dan ma naħsibx li dawn huma adattati għal eh, għall-lan tagħhom iżda l-istati membri għandhom id-dritt fiħdan l-ambitu tad direttiva nnifisha illi iwaqqfu dawn ir-rati jimnaqsa għal dawn is-servizzi ta' tip labor intensive illi jidher li qegħdin f'wieħed mill-annessi tad-direttiva. Grazzi, issa kellim li miss. Signora Bosesco. Thank you so much. Uh, Commissioner, I have a Grazzi, Kummissarju, mistoqsija għalik eh, tessazzjoni ta' settur finanzjarju kif se jolqot il-konsumaturi, per esempio klienti tal-banek, biex ovvjament l-ispejjeż ma jgħaddix eh, fidejn iċ-ċittadini. Ukoll osservazzjoni eh, kollega tijaj li kien imħasseb li ovvjament minħabba li il-VIT fi Romanija ehm, hija miżjuda issa. U ovvjament għanna l-ftejjim mal-IMF dwar dan il-punt u dan kien din kien twata mis-soluzzjonijiet li huma qablu magħha. Aħna ħadna din id-deċiżjoni f'pajjiżi għaliex li nżidu l-VAT għaliex l-ewwel net il-miżuri kienu illi naqsu l-pensjonijiet b'15% u l-pagi mis-settur budġetarju b'25%. Iżda dawn kienu elementi li ma ġewx aċċettati mill-qorti u allura l-aħħar soluzzjoni kienet li aħna nżidu l-VAT. Grazzi ħafna. Uh, thank you, thank you for your uh, questions and uh, comments. Grazzi għal dawn il-kommenti u l-mistoqsijiet dwar dan it-tieni punt. Iva, il-kwistjoni dwar il-trasferment possibbli tal-FTT ta' taxxa lejn il-konsumaturi. Din hija waħda fost il-kwistjonijiet illi eh, se tkun parti mill-analiżi tal-impatti tal-impatt tal taxxa ta' transizzjonijiet u din hija tassew kwistjoni. U għalhekk irdu naraw xi se jkunu l-effetti fuq il-konsumaturi. Jekk aħna naċċettaw mal-proposta u deċiżjoni dwar l-FTT hemm elementi oħrajn li rridu nindirizzaw fil-valutazzjoni tal-impatt kwistjonijiet ta' jekk dana ta' sew jindirizzax, kwistjonijiet ta' volatilità fuq is-swieq. Dan huwa suġġett diffiċli u hemm differenti fuq dan il-qasam u allura eh, mhux tant faċli li wieħed jew deċiżjoni, allura rridu attenti meta aħna infasslu dawn it-tipi ta' proposti għaliex jekk aħna ma nindirizzawx l-aspetti negattivi kollha tal-proposta possibbli, allura mbagħad wara nistgħu naraw illi għamilna żball u ma nixtiex illi aħna nagħmlu żball meta nipproponu kwistjonijiet tant importanti bħal-FTT jew attività Eh, finanzjarja u taxxi relatati sadwar il-VAT. Eh, il-komment tijak fil-fat kien komment u ir-rati konkreti ta' VAT u kifet dinja xaġa li ta' eh, kompetenza tal-Stati membri. ir ħadet din id-deċiżjoni skont il-direttiva tal-VAT għal dak nixaqsam ir-rati. issa jista' jkollna xi diskussjonijiet mar-Rumanija dwar punti oħra speċifiċi fil-qasam tal-VAT. Iżda dwar ir-rati, Jekk l-istati membri jollu din ir-rata li lim il-15% jistaw jitilgħu sa' 25% u din kif qed hija deċiżjoni ta' l-istati membri. Thank you very much, Mr. Grazzi ħafna l kummissarju aktar mistoqsijiet? If there are not uh, any other questions, let... Jek nix aktar mistoqsijiet, jina xtaqx nfakkar li l-kollegi, u anki li l-ek sur kommissarju, illi fil-laqa tal-koordinaturi ikon, aħna qbilna dwar dawn il-prioritariet leġislativa u prioritajiet ta' ħidma għal 2010-2011. L-ewwel punt, eh, valutazzjoni ta' impatt dwar transazzjonijiet finanzjarji u taxxi rilevanti. Aħna diskutejna eh, issa dwar dan ir-reviżjoni ta' direttiva tal-taxxa tal-enerġija, komunikazzjoni dwar it-taxxa u l-iżvilupp, proposta għal minimum din hija xi ħaġa li diġà saret, proposta dwar trattament tal-VAT tal-vouchers, green paper dwar strategija ġdida tal-VAT, komunikazzjoni dwar eh, politika tat taxxa fejn ċittadini jiġi l-ewwel, eh, proposta leġislattiva għal bażi komuni korporattiva ta' taxxa, u mbagħad mistoqsija għalik sur kummissarju, forsi tista' tina xi dettalji dwar dan il-punt partikolari. Eh, CCTTB Umbat għanna għanna priorità oħra dwar il-komunikazzjoni tal-istrateġija tal-ġejjieni li suppost għandha tiġi mwasla l-2011 un il-koordinazzjoni dwar it-taxxi tal-wirt u revizjoni ta' direttiva dwar eh, il-pagamenti ta' interess bejn kompanija ta' assoċjati ta' stati membri differenti Forsi intom tistaw issa inti tistattina xi dettalji dwar dan il-CCCTB, dan din it-taxxa ta' bażi ta' eh, korporattiva komuni. Eh. Si ħafna jibat nara li hawnhekk l-aġenda tal-Kumitat qed jaqbel ukoll mal-programm tal-Kummissjoni fil-qasam tat-taxxa. U bekk nittama li konna kooperazzjoni tajba bejnietna. Allora, dwar il-CCCTB, kif jina diġa semmejt? Irridu nifanalizzaw il-valutazzjoni tal-impatt eh, dan irti seħ sal-ħar din sena u dan jiddependi mbagħad um, ovvjament skont din il-valutazzjoni tal-impatt aħna semres u proposta fl-ewwel nofs tal-2011 dwar is-CCCTB. U hemm kifet ftit alternattivi għoddimna u Jiġifieri jekk għandix tkun CCTV jew CCCTB u jekk għandek jekk tkun CCCTB jek din tkunx vinkolanti jew fakultattiva. Allora dawn l-alternativi din jiġu meqjusa u dawn jiġu valutati mbagħad ukoll mis-servizzi. Grazzi ħafna sur kummissarju. Aħna tas ħadna pjaċir li inti kont hawnhekk fostna u nerġgħu nistidnuk meta żmien ikun waqtu. Grazzi ħafna. Now, ladies and gentlemen, unfortunately we have... Issa, signori, sfortunatament irridu nissospendu il-laqa tagħna sa l-erba u nofs. Għaliex il-rapporter għadu ma wasalx, il-shadows għadu ma waslux biex aħna nitrattaw ir-rapport il li ta' stanza nanġaw nintaqaw għawnek fl-erba' u nofs. Grazie. Right, we are resuming the meeting. Tajja, pwis nkomplu bis-seduta. And we are at point four. Uh... Ninsabu f'punt numru erba' dwar kwalità ta' data statistika tal-istatistika fil-kuntest ta' proċedura ta' deficit eċċessiv. Sur Carlos. kjoġbok tista' titkellem. Grazzi tasse. Grazzi, Sur President, grazzi tal dejt il-mikrofonu. Qabel il-vot fl-Eurostat, aħna stabilejna l-affarijiet fil-dibattitu tal-plenarju fil-qata tal-Komitat ġewwa Strasburgu u sanna riżoluzzjoni diġa votajna dwar fil-Parlament. U fl evaluazzjoni tal-emendi għal riżoluzzjoni jiena ċevejt ċertu gwida u nista' ngħidilkom illi jinsodisfatt ħafna illi kollox ħadem ħarir lid-darba mal-Kunsill. Illi ma naqqas ħafna mill-proposta tal-Kummissjoni daqs kemm żajna li seta' jnaqqasha. Rajna reazzjoni għal Greċċa fejn għal ħafna żmien nħbew żewġ fatti mill-Kummissjoni u jima kella lebda opportunità biex teverifikom dawn iż-żewġ fatti. fil-qosor, nixtieq ngħidilkom li aħna ksibna dak li ridna. Mill-emenda li ġew imresqa llum. Kif narom l-affarijiet jien Irrit ngħidilkom illi xewqa kollha illi ġew espressi jiena għamiltilom plas approvajthom ħliftnejn però. Kif għawn hawn tnejn minn dawn l-emendi illi jiena nerhom bħala problema. Ġifieri 23, l-emenda 23. Il-premessa Mr. Bogrosh dwar il-Bank Central Ewropew. Jina dan verifikajtu mal-Eurostat. Ummem lebda raġuni għalix nirreformulaw dan f'konformità mal-liġi attwali. U għalek jina ser namel sinjal ta' minus fejn l-emenda ta' Sur Bokros. U dwar il-premessa numru 14 jiena hekk ħanamel ukoll għaliex jiena kontra. Jiena eh, kontra wara li verifikajt mal istituzzjonijiet kollha jidher li mhix f'konformità ma' sitwazzjoni attwali. mbagħad hemm emenda dwar il-Kumitat ta' inkjesta fil-Parlament fil-vot preċedenti ma kienx hemm maġġoranza u jiena tkellimt ma' minn ressa l-emenda u qbilt illi tkun ħaġa tajba kieku kellna kumitat tankjesta inkjesta fil-Parlament. Għalda stantina id-diskutajt il-proposta ta' emenda bil-fom ma minn fassa l-emenda. U il-Kummissjoni trid tara kif danna minneħ fil-passat u kif evalwajna l-istatistika marbuta mal-finanzi. Mbagħad inkunu nistaw nneħħu name the responsible partner unkomplu. To the European Parliament, damit würden wir von der Kommission eine Dan għannu namluħ. Biri aħna kun nistaw nistaqsu l-Komissjoni dwar investigazzjoni u investigazzjoni u ideja ċara dwar l-izbali li saru. Umbat, aħna kun nistgħu naraw kwistjonijiet kollha jridu jiġu trattati fiħdan il-Kumitat Parlamentarju. Umbat, inkunu nistgħu inneħħu dik il-parti li nasuġġerejt. suġġerejt. Bekk nkun nistgħu niksbu maġġoranza fil-kumitat u b'dan il-mod emenda d-disa nkunu nistgħu nirtiraw għax ma jkunx bżonna aktar. Dan ikopri kollox b'mod indirett jew b'mod dirett u koll emendi l-oħra kollha. Nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom u rrida illi aħna ma noqodux nidġildu imma nipruvaw insibu soluzzjoni u nkomplu il-proċedura biex bekk insaħħu il-pożizzjoni tal-Parlament. Grazzi tassew. Grazzi sur Karas. Għaw xi xedow rapporta jixtieq jitkellem? Bħala xedow rapporter jiena nixtieq nifraħ li rapporter tal-li beda bil-konsultazzjonijiet fi stadju daqshekk bikri ta' dan ir-rapport li ħalla l-frott tiegħu u kif tistaw taraw eh, ħafna minna jaqblu dwar il-maġġoranza tal-emendi. Dwar il-mistoqsija, il-kwistjoni li semma Sur Karas, ovvjament aħna il-kol favuri li kunem investigazzjoni u aħna l-est li noqodu b'dak illi jisibu, musa noqodu nippuntaw subajna fi stadju daqseg bikri u noqodu imbezzaw l-nis Jena naħseb illi aħna għanna l-aħjar possibiltajiet, edin natu l-aħjar possibiltajiet, l-aħjar strumenti l-Eurostat biex huma iwafqu xi kumitat ta' inkjesta. U ma jridu jiddeċidu x'inhu l-aħjar mod kif aħna nistgħu nimxu l-qudiem. Għal daqstant aħna ninsabu ħerqana għal approvazzjoni ta' dawn l-emendi kollha meta aħna nivvutaw dwarhom iktar tard wara nofsinhar illum. Xinu l-punt li We now come to point five, which is the funding and functioning of the European Globalization. Issa, sena dwar punt numru li huwa finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. Il-rapporter huwa Sur Thomas Hender. Is-Sur Kluta jitkellem. Iva, nishtiq nitkellem fisem, Sur Thomas Handel, fortunatament ma jiflax din il-ġimma l ma jistax jitkellem, ma setax ikun għonek prezenti. Jiena nishtiq nitkellem dwaru jekku floku jekku possibbli. U jishtiq jirringrazzja, jirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tajba u kostruttiva kien hemm bosta emendi li ġew fasla, Mhux l-emendi kollha kienu jaqblu bejnietom kien hemm xi negozjati ta' kompromess, hemm ħames negozjati għal kompromess li aħna nappoġġawhom u aħna nittamaw illi dawn jiksbu il-maġġoranza fil-vot. Hemm żewġ punti importanti. Il-kompromessi ovvjament waslu għal fatt illi l-proposti li rasaq rapporter ġew b'xi mod timnaqsa fil-valur tagħhom u din hija prattika tas-soltu bil-kompromessi li kulħadd ikun għamel is-sem tas-sem tiegħu. Dak li huwa importanti huwa dak li huwa jinsab taħt kompromess be. Il-kwistjoni hawnhekk hija li l-Kummissjoni appellat biex noħorġu b'mod illi niżguraw illi l-finanzjar tal-IGF ikun jista' jsir minnaħa ta' kumpaniji illi huma involuti fl-ispejjeż soċjali li huma marbuta mal-plant relocation u tnaqqis ta' postijiet tax-xogħol. Aħna nemmu li hemm punt ieħor importanti. Dan huwa li kun irritu kun hemm strument ta' ristrutturazzjoni hawnhekk mhux biss strument ta' appoġġ. Irdu ninsistu biex il-Kummissjoni toħroġ bi proposti dwar kemm jista' jkun sostenibbli ristrutturar f'dak li għandu xaqsam l-ekonomija u kif jista' jiġi użat dan l-istrument għal dawn l-anijiet. Tillet punt importanti li jirrifletti tħassib tal-trade unions u għadwar rikjesta l-Komissjoni biex tirrifletti dwar il-kriterji għal-awards, għal-premji dwar kif dawn il-kriterji tal eleġibilità jistaw jiġu semplifikati u l-proċedura ta' applikazzjoni tista' tiġi semplifikata għaliex b'mod ġenerali spiss ma jkunx hemm ħafna ħin disponibbli ma jkunx hemm ħafna marġni ta', ta manuvra fil-kalendarju. U f'dan l-istadju dak u li kelli xi ngħid. Grazzi sur Klute. L-Onorevoli Hubner. Jiena ma tlabx biex nitkellem iżda ġala darba issa qiegħda nitkellem nixtieq ngħid dan li ġej illi fil-PPE aħna ħdimna wkoll mal-liberali u mal-kollegi mill-ICR. Aħna qed nitkellem fisem il-PPE. Aħna ma sibniex fil-proposta ta' kompromess ta' Sir Handel. Ma sibniex ma derux tħassib illi aħna ressaqna, aħna ma naħsbux li dawn il- proposti ta' kompromess iwieġbu għal tħassib li aħna esprimejna fl-emendi tagħna għal daqstant aħna ser inżommu mal-approċċ aħari tagħna fl approċ aħari tagħna aħna ser inżommu mal-kwistjonijiet li aħna żammejna magħhom fl-emendi inizjali tagħna li aħna wisq nibżgħu illi l-kompromess aħari l-kompromess aħari ma jwiġbux għal ħtieġa ta' appoċ għal bidla strutturali għal appoġġ għat trasformazzjoni Ta l industrija Ewropea f'industrija aktar kompetittiva jina naf illi dan is-surħendi li jafu imma jina dan xtaqt intenni. Aħna għanna idea differenti illi aħna naħsbu illi dawn mhumiex involuti fil-proposti ta' kompromess. E kif ġew infasla fl-aħħar u proposti Mr. Handel. Grazzi. Grazzi tassew, Udo, tixtieq titkellem? Grazzi tassew. Jiena qed nitkellem minn flok is-sur Podimata hawnhekk ir-rapporter tagħna illi għamel sforzi kbar f'dan ir-rapport għamel ħafna kontributi. Sinjura Hubner jiena tajt valur kbir il-ħidma tiegħek Jiena ma nafx ġara fin negozjati hawnhekk, ma nafx ġara eżatt. Jiena għadni kemm sibt illi inti ser tkun qed tara l-opinjonijiet ta' tliet gruppi, ma nafx għaliex dan qed jiġri. Ma nafx għalix aħna ma nistgħux nilħqu ftejim tajjeb hawnhekk. Forsi nistgħu nilħu dan ftejim aktar tal biex dan ma jarġax jiġri għal darbohra. Aħna provajna nappoġġaw madana kollu li rapporter għaliex aħna naqblu ma l-approċ, is-sinjura Podemata taħseb li l-rapport huwa importanti ħafna. Saru ħafna kontribuzzjonijiet l-ewwel ned biex nippruvaw niċċaraw il-fatt illi aħna maħniex nitkellmu dwar il-politika industrijali jew inkella politika speċifika dwar negozji speċifika meta aħna nitkellmu dwar il-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni. Il-Fond ta' Globalizzazzjoni għandu lan li jkollu pa strutturali L-idea hija li aħna nippruvaw niżguraw li l-kundizzjonijiet fuq medda twila ta' żmien f'reġjun partikolari jitjiebu. U dan kollu ikun jaqbel malanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 biex bekk ikona impatt sostenibli. l tiegħu huwa xi ħaġa illi dum ħafna, xaħġa ħaġa dejjema din dan huwa l-lajtmotiv tal-kontribuzzjoni ta' Sinjura Podemata, aħna dan nappoġġaw, dan ir-rapport nappoġġaw u rridu intejbuh. Aħna ma rridux nivvutaw kontra affarijiet jew inkella li nħawdu l-affarijiet għaliex wara kollox dan huwa punt tassew importanti. Pervanx. Iva, grazzi sul President. Din l-opinjoni ġiet imresqa dwar rapport illi trattajnieh fi proċedura soċjata mal-Komitat tal-Budget. Dan huwa rapport importanti biex aħna nibatu il-messaġġ tajjeb il kummissjoni dwar il-futur dwar il-ġejjieni ta' dan il-fond. Meta aħna nevalwaw il-ħtiġijiet ta' dan il-fond naħseb illi kull proposta illi sejra tikkomprometti l-eżistenza tiegħu tkun proposta illi wara jiddispeċina li għamilnija. M'għandix il-kompromessi quddiemi, għandi elementi inizjali li ġew infasla, għal daqstant ma nafx kif jiġi trattat dan il-punt fl-emendi ta' kompromess, iżda punt importanti ħafna u jiena qed insemmi għaliex dan huwa marbut ma' xi wħud mill-emendi li faslet is-Sinjura Hubner din il-kwistjoni dwar l-imsieħba soċjali li ninvolvu id-dialogu soċjali kol ma' negozji per eżempju fejn postijiet fejn nies ingħataw is-sens jridu jibbenefikaw minn dan il-fond taħna rajna każijiet mod partikolari fl-Irlanda u dak li qed naraw huwa li fejn iż-żewġ naħat tal-industrija ma jiddaħlux fil-proċedura ma jiġux involuti il-fond ma jkunx daqshekk effettiv. Il-proċedura jektar effettiva f'pajjiżi bħal Ġermanja u l-Awstrija fejn hemm aġenziji ta' trasferiment li jiżguraw li żewġ naħat tal-industrija jiġu involuti mill-bidunet sal-aħħar tal-proċess. Fl-Irlanda pereżempju dan ma jaħdimx għaliex m'hemmx unions li jiġu involuti u m'hemmx l-ebda qabilta li jkun hemm dialogu mal-awtoritajiet għal daqstan dinja xi ħaġa tassew importanti. Jina naħseb illi tfassil inizjali minna ta' rapport l-iktar paragrafu 5 hija xi ħaġa illi aħna ta' bilħaq irridu napoġġawha u jiena nittama illi din insibuha wkoll fl-aħħar opinjoni, fl-aħħar apposta opinjoni li jiġi votat mill-Kumitat ITRE. Li ser jiġi votat mill-Kumitat ITRE, skużawni. Is there any other speaker? Yes. Għam tiħor jishtiq jitkellem? Iva, l-Onorevoli Okoni. Grazzi tassew, Sur President. Dwar dan il-rapport, jiena u kol fassal bosta emendi lan kien illi imbidlu xiftit it-ton ta' rapport. Mżewċ għanijiet wara dan l-ċir tiegħi. L-ewwel net kien hemm oqsma fejn ir-rapport mod legali ma kienx ċar. Tini net kien hemm xi aspetti illi kienu kontradittorji. Aħna konna qegħdin nitolbu biex ikun hemm użu aktar frekwenti tal-font iżda fl-istess waqt aħna konna qegħdin inżidu kriterji illi il-font illi kien jagħmilha diffiċli biex il-font jitqassam għal stant aħna rridu streamlining aħjar tal-mod kif l-IDF u l-fondi strutturali jaħdmu. fir rapport li jmiss forsi fir rapport annwali jew inkella fil-reviżjoni ta' nofs is-sena, il-Kummissjoni trid tipproponi idea ġodda dwar liema kriterji irridu jkunu stabiliti biex jintefaq dan il-fond l-ewwel net irid tkun hemm valur miżjud f'dak li għandu x'jaqsam il-fondi strutturali in ġenerali. Dan ukoll irid ikun strument meħtieġ biex iwieġeb għal kriżi. Grazzi. Mr. Pluto. Mr. Kluter, you want to uh, say... Mr. Kluter, you want to say anything else? Tixtieq titkellem su Kluter fl-aħħar? Le, grazzi. Naħseb li dak kollu l-kallu jintqal, intqal. Jien nixtieq nissuġġerixxi biex tivvutaw favur il-kompromessi. Jiena naħseb illi dawn nistgħu nappoġġawhom dak kollu l-kelli xi ngħid. Hekk iġobkom ivvutaw favur.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 Right, everybody, have we, have we got... Mela, kulħat għandu il- eh, il-karti biex jivvota l-kards għan votaw namlu, namlu votazzjoni e, biex naraw jekk taħdimx. Mela, miftuħa l-votazzjoni, għan jittestjawom dawn il kards kullħat eh, jivvota jekk joġobkom għalin it Mela, għana l-uwa l-votazzjoni. Mela, palissa naktar karti, cards, mill-li għanna nis mid-dera. <clears throat> votaw fuq um, il-rapport ta' Otmar Karas dwar il-kwalità ta' data tal-istatistika fil-kuntest ta' proċedura ta' sbilanċ eċċessiv u l-ewwel votazzjoni hija fuq emenda tnejn. dawk favur jekk joġobkom daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, il-kompromess A favur kontra astenzjonijiet għaddiet Naddu għall-emenda 23 nista nara dawk eh, favur kontra astenzjonijiet, naħseb li din għaddit ukoll. Nistgħu nivverifikawa mela l-emenda 23. Niftħu il-votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. huwa qegħdin mitera. il is-sinjura Laling kienet ivvutat kontra xorta waħda waqet. jgħid tgħid il-President Mela, meta jkonna l-istess eh, numru ta' votazzjoni fuq żewġ naħat ta' Mela naddu għall-24 favur kontra, astenzjonijiet għaddiet, 25 favur kontra, astenzjonijiet għaddiet, 26 favur kontra, astenzjonijiet għaddiet, l-emenda erba' favur kontra, astenzjonijiet għaddiet, 27 favur kontra, astenzjonijiet għaddit 28 favur. Kontra astenzjonijiet. Naħseb aħjar niċċekkja għadin mela l-emenda 28 il-votazzjoni elettronika miftuħa. Malu għal-votazzjoni għaddit l-emenda 5 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 29 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 30. Dina orali din l-amenda mir-rapporter biex ibiddel il-klim end state pension funds bil-kelma including mizjuda dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet 7 favur kontra astensjonijiet għaddiet il-numru 1 ġiet eh, irritirata 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet L-emenda disa, għawnek emenda għaw emenda orali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 Mela, l-emendorali ġdida ja kif rajta jim bl-Inglis, dawk favur. Dina hija l-emenda orali, fidi ħanneħu minna name the responsible parties, kif inqrat mill-President bl favur kontra il-President uh, ma se tiċtaraf kemm hemm eh, voti favur kontra lura ħassir votazzjoni elettronika miftuħa, votazzjoni. Tista tiftaħ il-votazzjoni, titlob il-President. Mela, il-votazzjoni elettronika hija miftuħa. U dina d-diet. Mela, premessa tlieta favur, kontra, astensjonijiet. Il-11, l-emenda 11, favur kontra, assenzjonijiet għaddit ukoll, 12, favur kontra, assenzjonijiet għaddit, 13, favur kontra, assenzjonijiet għaddit, 14, favur kontra. Astenzjonijiet. Għan iċċekjaw għadin ukoll l-14, emenda 14, il-votazzjoni elettronika miftuħa. Eżempli voted. Kulħadd ivvota d L-emenda 15, favur kontra astenzjonijiet għaddit, is-16 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 17 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astenzjonijiet. It-tieni parti rifjutata favur għat 18 kontra astenzjonijiet għaddit l l-amendat 19 favur kontra astenzjonijiet. Naħseb aħjar niċċekja din l-emenda 19 għax eh, mhux ċara il-votazzjoni. Kulħadd vota Mela, għaddiet bżewġ voti aktar. L-20 favur kontra, astensjoniet, għaddit. Nistaw nivvotaw mod elettroniku għat-tekst kollu. Kulħadd ivvota għadda 38 favur, wieħed kontra, wieħed ostensjoni waħda. Proset lil rapporter Naddu issa għal Jekk tridu ċabċbu tgħid il-President tistgħu ċabċbu. Okay. Okay, um, this is now the draft resolution. Għawnek mela, għana l-Faċilità Ewropea ta' Stabilità Finanzjarja u Mekanizmu Ewropew ta' Stabilizzazzjoni Finanzjarja u Azzjonijiet Futuri. Din hija mozzjoni għal riżoluzzjoni. Mela, ma nix numri hawnhekk. Mela għal paragraf oriġinali l-ewwel wieħed favur. Mela, ħani votawa fuq blokka sħiħa għawnek ta' premessi. Sal-paragrafu tlieta nistaw nagħmlu hekk. Tejt il-kellima. Mela, naħseb aħjar nimxu aktar bil-mod. Mela, fejanna having regard. Iġifiri, fejn għanna having regard bħala blokka wahda fejn għanna paragrafi uh, having regard. Favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Issa, għanna stawnek uh, eh, mozzjonis eh, paragrafi mill-essendi, favur kontra astenzjonijiet. Naħseb illi aħjar niċċekjaw għamonek dal-paragrafu għandhom minus A u dimom, minus A. Votazzjoni elettronika. Għaddit, mela, għaddit din. Mela, issa, il-paragrafu li għandu minus A, A, favur, kontra sensjonijiet dan maddix, Paragrafu A. Fridu tiċċekjaw il-paragrafu A. A. Tisqas il-President. Mela votazzjoni elettronika l-paragrafu A. A. Favur. Kontra. Mela dan ġi rifjutat maddix paragrafu A, favur, kontra, sanzjoniet. Għadda. Il-paragrafu B hija emenda ta' less D, favur kontra il-presidenta imħawda. Mela, paragrafu B, favur, kontra. Soniet. Għadza. Paragrafu C, favur, kontra astensjoniet għad u koll. Paragrafu D, favur, kontra, astensjoniet għad u koll. E, favur, kontra, astensjoniet għad. Unbataw, proposta ta' kompromess mill-ħodor, paragrafu 1, favur, kontra, astensjoniet għaddit. Naddu għattini paragrafu Hawnhekk emenda tal-EPP tal pepe, favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Paragrafu 2a. Dawk favur kontra astensjonijiet. Għaddit. 2b <coughs> eh, favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Klita, favur, kontra sensoniet. Għaddit, Mela, il-verżjoni tal-PPE ta' nistaw nivvutaw fuq l-emenda tal-SND dawk favur kontra assenzjonijiet. Nistaw niċekjaw għadin? Mela, Din maddiċ b'vot wieħed ma maddiċ. Jiena ma nistax nifhem għatejt il-President. Issa, naddu il-għal-3 A ġdida favur kontra sensjonijiet għaddit. Paragrafu 4. Bemenda orali mill-grupp tal-SND biex imbidlu dan li ħanaqra. Competitiveness with sustainable, that's a grammatical change, I think. Bidla grammatika tgħid il-President għal dan il-paragrafu. It's agreed. I understand it. Anyway, those in favor? Favur kontra sensjonijiet. Għaddit. Paragrafu 5 favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Paragrafu 6 <clears throat> l-ewwel verżjoni favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 7, l-emenda tal-SND, favur kontra, assenzjonijiet. Għaddit. Naddu għas-seba A, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Seba B, favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. 8 ġiet irtirata mill-PPE naddu 8 verżoni tal-alde favur kontra sensjonijiet għaddiet. Disa B, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astensjonijiet. Ma diċ. Paragrafu 9 favur. Kontra. Astensjonijiet. Paragrafu disa, Il-verżjoni tal-SND. Mela, ħaniċċekkjawha b'mod elettroniku ktar faċli. Kulħadd tivota? Din maddiċ. Mela, paragraf orġinali disa, favur, kontra, għasensoniet, għaddit l-emenda disa verżjoni tal-SND favur kontra sensonijiet għaddit. L-emenda ġax, verżjoni tal-ħodor favur kontra astensjonijiet niċċekjaw għadin b'mod elettroniku. Every voted, that's rejected. Uh, maddiċ. Paragrafu 11, verżjoni ta' SND tavur kontra. Astensjoniet. Din ukoll, maddiċ. Paragrafu 11, il-verżjoni tal-PPE favur kontra astensjoniet. Naħseb anka diġi rifjutata. Il-11 għan iċċekjawa. Mot elettroniku. Votazzjoni għadha għaddejja. Għaddejt din. Mela, paragrafu 11 nistaw nħalluħ, U għal paragrafu 11a e, ġdid tal-ħodor favur kontra astensjonijiet. Għaddit l-11 b ġdid f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjoniet. Niċċekkjawha din. L-ewwel parti tal-11 b Voted. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Din ma ddiċ. U t-tieni parti għalhekk taqa'. Il-President tgħid li taħseb li t-tieni parti taqa'. Għalhekk paragrafu, l-emenda fuq paragrafu 12 tal-SND dawk favur kontra assenzjonijiet. Għaddit din emenda il-paragrafu 12a ġdid b'emenda orali l-emenda orali fil fat dini. L-emenda orali għal 12a u taqa dik oriġinali. Mela, 12a ġdid, emenda orali tgħid kif ħanaqra. The issuance of Eurobonds etc., could be consistent with the adherence to the Stability and Growth Pact and the original. U l-oriġinali tinqara kif tgħid ħaġa differenti. Mela, tnax a ġdida, dawk favur, kontra, għal stensaniet. Naħseb li għaddiet, aħjar niċċekkjaw imma b'mod elettroniku. Yes, that, that was carried. So now we move on. Mela, naddu għakletax uh, tal-essendi dawk favur kontra astensjoniet maddiċ. Paragraf originali għakletax, Favur kontra astensjonijiet għadda għaddit ukoll il-paragrafu 14, issa l fuq paragrafu 14 Mela, nistaw nivvuta, musta nivvuta fuq l-14, għan nivvuta issa fuq ah, il-rapport ah, kollu. Mot elettroniku. Somebody being slow, one more to come. Okay, no, everybody voted who's going to... Kulħat il-vota dan għadda ah, grazzi ħafna li l-kulħat. Naddu issa għal l-opinjoni il rapport ta' Thomas Handel dwar il-finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni emenda A, dawk favur, dawk kontra, sensonijiet. Din ma ntlaqax. L-ewwel waħda hija tirata, irtirata l-emenda 2, dawk favur, kontra assenzjoniet għaddiet għalek il-komplement eh, tal-paragrafu 1.1 jaqa naddu għal-emenda 5 mela favur għal-paragrafu 5 mela kontra assenzjoniet għaddiet il-kompromess B favur kontra assenzjoniet maddiċ <clears throat> Naddu għalek għal-emenda 6 u 7, dawk favur, kontra, astensjoniet. għadġiet, mela l-komplement eh, tal-emendi għaw, naddu għaddik għal-emenda 11, favur, kontra, astensjoniet. Għaddiet, kompromess 6, favur, kontra, astensjoniet. Maddiċ. Emenda 12 u 13, favur, kontra assenzjoniet. għaddit nadżu għal kompromess D favur kontra ma maddiċ amenda 16 favur kontra ma maddiċ emenda 17 favur kontra Naħseb ġina ġiet minħabba l-astensjoni tal-PP, e, imma nistgħu niċċekkjawha. Mela, qed nitkellmu dwar emenda 17 hawnhekk. Jean Paul. Is-16 waqgħet tispjega l-President. Ħadd ma vota fuqha. Mela, fuq l-emenda 17 qed nitkellmu hawnhekk. Ħan iċċekkjawha elettronikament. Right. Okay. And that is carried. Addit. L-emenda 18 dawk favur, kontra, astensjoniet. Addit. L-emenda 19 u 20 dawk favur, kontra, astensjoniet. Għan iċċekjaw dawn l-emenda 19 u 20. Votazzjoni miftuħa. everybody voted, votes closed, that's carried. Votazzjoni maluqa għaddit, il-21 taqa, il-kompromess e wieħed favur, kontra, assenzjonijiet, maddiċ il-2 favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Mela, l-emenda 26, dak favur, kontra, Assenzjoniet. Għan iċċekjawa 26. Kulħadd vota Mela ma ddiċ l-emenda 26. Naddu għal 27 dawk favur. Kontra. Assenzjoniet. ma ddiċ 28 favur. Kontra. Astensjoniet ma ddiċ. <clears throat> 29 favur kontra astensjoniet għaddit. Mela, issa nifutaw fuq il-rapport kollu u ħanamluħ b'mod elettroniku. Right. And that's carried, so Mela, għadda u koll dan il-rapport, nifraħ l-rapporter Għaw iktar votazzjoniet li mawnx mela. Inkomplu għal punt li jmiss ta' l agenda tagħna li huwa il-CRD erba. Is one of you taking the chair for this or not? I wasn't asked to. I've got CRD three, so I Yeah. Um, um,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 Ah, okay. <laughs> okay, let's proceed further. Mela, ja, nimx inkomplu għadejjien uh, u naddu għal punt li jmiss uh, illi u rapporta sur Karas. Għandek il-mikrofonu sur Karas. Grazie ħafna. Vice President, Signori. Issa qed inħarsu lejn la bozz tal-CRD erba' illi huwa il bazil tlieta tiġa kellna xi dibattiti dwar dan u aħna diskutejni anka fuq abbażi tal-CRD tlieta u qabel ma niddiskuti l-emendi nixtieqna ma xi kummenti tal-bidu. Pala rapporter jiena inħoss illi id-deċiżjoni li saret mill-G20 fuq il-bazz il-tlieta hija waħda ħażina hija kontroproduttiva u inħoss illi edin nevadu ir-responsabiltajiet f'termini politiċi. U dan qabel ma kena anka bil fuq Bazil il-G20 qed jgħid illi ma jistax ikonna eh, time frame għall-implementazzjoni u it-tieni illi l-individwi jistaw joġġezzjonaw u ma jkunx wieħed ma jkunx jista' jiġi li nies jikkonformaw u eh, din mhux qed timxi mal-tip ta' risposta li rridu għall-kriżi li għanna bżon huwa ekwita l-kompetittività u rridu nitrattaw eh, l-inugwaljanzi li jeżistu għanna bżon ta' għafa sa' regolamenti globali biex ma' jkunx hemm distorzjoni. Għalek, għanna din idea li dan ħajseħe ma' ma nafux meta se jseħħa u kullħat jixtieq jimplementa l-affarijiet kif jixtiequ. Dan mhuwiex sinjal ta' responsabilta politika. U laqas mu qiegħed jimxi mal-rekwiziti tal-kapital wara eh, din il kriżi li kenna. Għalhekk u importanti ħafna u urġenti il-Parlament Ewropew iżomm mal-iskadenza. mux biss eh, nżommu ma' zmini manka mal kontenut ma' sustanza, natu l-biltana fuq il-punti ta' sustanza u Umbat inkunu nistaw inħarsu lejn il-żmien tal-implementazzjoni, il-time frame tal-implementazzjoni. U hemm żewġ punti ewlenin li aħna semmejnihom fir-rapport. L-ewwel eh, aħna nemmnu illi kemm il-Kumitat tal-Bażil u il-Kummissjoni qabel ma ikonna direttiva għandhom jagħmlu evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ekonomija reali. Dan minħabba li hawnhekk eh, l-affarijiet mhux qed jinkludu kollox għanna bżon trattaw l-ekonomija reali u tini ħaġa li għedin nitolbu u li nħarsu lejn l-effetti kumulattivi ta' il-miżuri eżistenti fis-suq finanzjarji. Irridu naraw x'effetti għandhom daw il mizuri meta wieħed jħodhom f'daqqa għandna CRD tlieta l-erba' għanna dibattitu dwar uh, il-taxxa fuq il-banek u l-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari. Unbat għanna kussjonijiet uh, dwar l-investimenti u il- uh, savings għalek irti konna dan il-time frame e anka ikona dan l-istudji tal-impatt anka e, dawk li jitrattaw l-effetti kumulattivi dawn edin kolla jisemmaw fil-rapport tana mill-perspettiva tijaj il-konklużjonijiet tal-G20 ma bidlu xejn u għanna inkomplu bix-xogħol tagħna fuq ir-regolamenti ma minħabba eh, ovvjament fis-sustanza u rridu nkunu ċari bejn id-differenzi eh, li jeżistu bejn l-istrutturi tal-banek fl-Unjoni Ewropea u dawk fl-Istati Uniti dawn affarijiet irridu inqisuhom. Ir-rapport u l-emendi fid-dawl tal-G20 għandhom eh, sinifikat politiku u aħna għanna inġorru din ir-responsabilta. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal mnd tagħhom kien hemm 258 eh, dan huwa ġifieri suġġett ta' interess għal ħafna u mhuwiex biss rapp rapport leġislattiv imma ħajati wkoll sinjal politiku minnaħa tal-Parlament Ewropew. U l fat li għandna dawn il-258 emenda juri kemem kustjonijiet illi wieħed irid jitratta fil-Kumitat tal-Bażil u anka fil-Kummissjoni hemm affarijiet li jridu jiġu iċċarati biex bekk l-affarijiet ikunu jistgħu jiżviluppaw. Ħafna mill-emendi huma fuq jimxu mal-linja tal-ispirtu tal-rapport u konna din nistennu manka waqt li konna qed nabbozzaw ir-rapport. Hawnhekk mhux qed inħarsu lejn is-sustanza individwali tal-problema. Jiena kuntent li l-emendi ċiprufaw e, saħħu il-mod ta' kif inħarsu lejn il-kustjoni. Irridu nkunu konxu kolli f'dan ir-rapport. Hemm żewġ livelli li qegħdin nittrattaw dan il-fażi din il-fazi hija fażi politika tinħarsu lejn kustjonijiet ġenerali, mhux qed inħarsu lejn id-dettalji tad-direttiva f'dan l-istadju. Għalek, nixtieq nifoka, nifoka fuq l-importanza politika tar rapport bħala risposta għal laqa ta' G20 aktar milli noqogħdu nitlu f'ħafna dettal. Però l-emendi eh, proposti hawnhekk huma utli ħafna u lan awlini irid ikun li konna eh, il kondizjoni ta' kompetizzjoni ekwa ma nistawx nippermettu il-min jieħu vantaġġi fuq ħattijħor u dan huwa il-bażi eh, eh, politika li kien hemm fin-negozjati tal-G20. U jiena ma nistax nifhem kif waslu l-konklużjonijiet li waslu fihom. Irridu noħolqu bilanċ bejn modelli differenti ta' negozji u dawk legali u il-possibiltajiet finanzjarji eh, fl-isfond tagħhom. Il-Parlament Ewropew ħares lej din il-kwistjoni u jina inħoss illi CRD erba eh, miex lesta l-ġizonijiet fil-Kumitat tal-Bazel u miex ħaġa l-Komissjoni ħati u xi deċiżjoni fuqa minn issa ma nafx hekk se toħroġ xi direttiva mill-Kumitat tal-Konklużjonijiet Bazil u ma naħsibx li ħasseħ ma lajr di kemm fejitlu il-prerequisiti għal progress fil-Bazil u anka minħabba id-direttiva u wara rizultat li intlaħu fil-G20 għaw min irrefera għal SMEs u jina dawn l-emendi nappoġġom u importanti li nħarsu lejn l-impatt fuq l-SMEs <coughs> u Jiena eh, u koll ixtieq li jkun il-Kommissjoni kollha rwol aktar attiv fil-Bażel. Lan huwa li flimkien mal-Parlament il-Kommissjoni kollha rwol attiv f'dan il-Kumitat ta' Bażil. Il-modelli differenti ta' negozji fl-Unjoni Ewropea huma parti importanti minn dan ix-xogħol. <clears throat> il-forma legali ma tistax tkun l-unika kriterju li nużaw rridu nħarsu wkoll lejn il-kwalità tal-kapital u mhux biss lejn il-forma legali. Mitlet Tlet legali il-banek ta' investiments dawk eh, il-retail banks u listed banks.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 Hemm ukoll kbir dwar il-żoni li fihom għandna problemi, l-oqsma li għandna problemi fihom mill-assikurazzjoni u sistemi ta' taxxa differenti. Il-stabilità ta' sistema hija lan eh, ewlieni. Il-regoli tal-kontabilità l-accounting rules u eh, kwistjonijiet oħra eh, li jridu iridu jiġu jisolvuti. Anka il-differenzi bejn il-tassazzjoni u il-regoli tal-accounts. Dwar il-ratios tal-likwidità irridu niprovaw innaqsu il-konċentrazzjoni tal-riskju u irridu niprovaw nħol u differenzazzjoni u nevitaw konċentrazzjoni fċertu klassijiet dwar il-leverage ratio l-Europa tista' tintlaqat qar minn parteċipanti oħra ta' swieq fejn il-leverage ratio hija iktar baxxa għax dawn ikunu jistgħu jifinanzjaw ruhom fi rigward tal-kapital. Irdu nħarsu lejn dettalji kollha u rrid ikun hemm eh, distinzjoni bej sistemi differenti tal-banek ma nistawx nużaw il-one size fits all eh, policy. Irridu naraw xandu jiġi inkluż fil-leverage ratio kif għanda taħdem u minħarsu lejn possibiltajiet lejn li jaqgħu taħt jekk jaqgħu xaħt pilastru wieħed jew it-tieni pilastru. Irridu nipprovaw insibu kompromess b'dawn eh, l-emendi flimkien ma' shadow rapporters. <coughs> u jiena ħan fil-fatt il-shadow rapporters biex ikonna dialogi dialogu u, an, u ikonna anka kompromessi. Nispera li nkunu sa' nżaw iż sa' 6 ta' settembru biex bekka niċċettaw dawn l-emendi. Jew uh, forsi nużaw il-telefon jew l-email biex insibu l-kompromess uh, sa' settembru. Grazzi. Thank you, Mr. Karas. Grazzi, l sol Karas. Jena xtaqt nitlob l kollegi li se jitkellmu biex iżommu mal-limitu ta' 3 minuti għaliex għad fadlinna 3 rapporti oħra, 3 opinjoni oħra xin diskutu. Issa nisimaw li shadows Is-Sur Bullman, jik joġbok? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, dass ich das in den drei Minuten... Grazie, President. Naħseb jifa 3 minuti bizzejiet għalija. Iżda tibdewx għalissa, zomu l-ħin għaliex ir-rapporter għadu kif kellu eh, issandu l-opportunità li jisma dak li għandi xinajt. Mela, jiena naqbel mas-sur Karas għal dak li għandu xaqsam il-trattament dizastruzi għal dan il-sujġet f'Toronto. Memx skużi illi tweġibiet xirqa ma natawx hemm id-dewmien da kollu mhux se jsaħħaħ l-ekonomiji, mhux se jerġa' jġib lura l-fiduċja ma' fost il-ċittadini għal eh, politiċi u għal ħiliet tagħhom biex jisibu soluzzjoni tal-problemi. U narawx għalfejn dana kollu. Bid-diskussjoni ma' komissarju Ximet aħna bdejna din id-diskussjoni dwar dana kollu. Jina naħseb li m'aħniex qed nibatu messaġġi ċar, u l-mexija mhumiex qed jibatu messaġġi ċar u hemm il-problemi bejnietom u ma' oħrajn għal fejn dana kollu jiġri. Allura, ejja nibdew billi naqblu dwar il-fatt il rridu nitolbu lill kummissjoni biex tħur rwol aktar attiv għal dak li xaqsam il-Basil u anki biex tkun aktar trasparenti għal dak li hija qiegħda twetta u anki aktar trasparenza diskussjonijiet tagħha mal-Istati Membri li ovvjament irridu jaċċettaw strateġija komuni Ewropea. Iżda jekk m'hemmx strateġija Ewropea komuni, allura ma tistax ma tilmenta illi oħrajn mhumiex qed jiġu involuti u jinvolvu lilhom nfushom biex insibu is-soluzzjonijiet. Naħseb is-sur Karas għandu raġun meta huwa jgħid regoli ġodda għal banek e, ifisser li attenti li ma nispiċċaw sitwazzjoni fejn ikun hemm l-arbitraċ, ikun hemm forum shopping jew inkella il-kondizzjonijiet bażikament jiġu implementati eh, li lim l-intenzjonijiet tagħna. U punt li xtaqt inressaq huwa dan u fil-ġimgħat li ġejjin forsi naraw eh, meta aħna dibattu dan ir-rapport li jekk ikonna problema li tinqala fil-ġejjieni Allura aħna ma nistawx imbagħad immorru nduru lejn l-industrija tal-banek għaliex id-data li konna minn għajun differenti u regoli li nistaw naraw li suppost qed jiġu koperti mis-settur tal-bank naraw li dawn huma maqsuma fost e, oqsma differenti hemm multiċiplità ta' oqsma fih dan is-settur bankarju iżda jridu nkunu nafu xorta waħda x'inhuma l-fatti. Jina minix tal-opinjoni u dan huwa l-punt l-aktar importanti tiegħi biex nikkonkludi. Jiena m'iniex tal-opinjoni illi minħabba it-teddidiet għax kiel fil-kompetizzjoni għanna inċedu għal ma nkomplux bit-tentativi għal riforma meta niġu għal ekwita privata. Għal kontrarju, CRD 3 mhuwiex se jkun soluzzjoni għal kwistjonijiet kollha l-elementi of balance, il-garanzija antiċikliċi li neħtieġu għall-ekonomija. Irdu niżguraw illi dan il-pakkett isir bir-reqqa iżda irridu mbagħad niżguraw illi aħna nkomplu nirrevedu ir-regoli tal-ekwitajiet privati. Ma rridux nabatu messaġġi li ma jkunux minnhom, li ma jkunux korretti għaliex inkella Kumet qed nagħmlu żball jekk nagħmlu hekk irridu niskuraw illi dawn ir-regoli jaħdmu iżda din ovvjament hija xaġa evidenti. Uh, Signora Ford, shadow oħra. Um, thank you very much and thank Grazzi ħafna, grazzi mill-ġdid is-Sur Karas għax-xogħol li huwa wettaq fuq dan u anke għall-kollegi li s-sottomettew ħafna dimendi differenti. Jiena naqbel mal-kommenti dwar il-punti importanti ġifiri il-żmien għal-banek biex huma biex aħna niskuraw illi huma jitlu fi żmien waqtu propizju fiċ-ċiklu u anki biex ikun hemm ukoll ftejm internazzjonali li minn modelli. Jiena ħsibt illi dana qed kien indirizzat mill 20 fil-weekend u dan jirrifletti ħafna mill-kummenti li ġew sottomessi mill-kollegi fl-emendi meta huma qalu araw din il-kwistjoni. Din hija kemm xi aktar komplikata mill-li ħsibna. Mod partikolari ġi 20 semma il-kwistjonijiet tal-periklu morali. Kien hemm numru ta' kommenti wkoll mis-Sur Bullman illi kienu interessanti mid-diffikultajiet li semma malaj malajr dwar is-stress test naħseb huwa ta' sew importanti li aħna nżommu il-fema ta' Sur Karas li dawn iridu jitwetqu u jridu jkunu ċari u rridu nqisu l-istituzzjonijiet Eh, aktar trasparenza biex nifmu wkoll it-teddidiet. Derivata derivativi issa għanna il-banek tal-clearance u aħna u koll jeħtieġ li nizguraw li għal-end users korporattivi nużaw derivattivi differenti jekk l-istituzzjonijiet finanzjari għandu l-kapital għal dan ir-riskju għal mhux neċessarjament jiġu penalizzati għal dan l-aċċess għas-suq. Issa, standards ta' kontabilità jiena disappuntata illi mal-ħaqniex dawn l-standards eh, u da ma semx msemmi fil-weekend iżda mhux neċessarjament irti konna eh, dan il-one size fits all għal dawk il-investituri u dawk li jiġbru il taxxa Jista' jkun hemm mezzi oħra kif aħna nsibu soluzzjoni għal dan kollu. Kien hemm ħafna kommenti dwar il-leverage ratio Hemm evidenza li l-istituzzjonijiet eh, forsi kellhom biss ingranaġġ u allura ejja ma mmorrux li lin mill-punt ħari li nikkontrollaw il-leverage. U forsi dawn jiġu mbeżza mill ta' tas-swieq li jgħidu dan kollu wis diffiċli, irridu nkomplu nqisu x'inhuma ma' soluzzjonijiet u ovvja narfu li dan ukoll huwa diffiċli. l likwidità iva jeħtieġ li naqsu l-riski ta' konċentrazzjoni iżda jeħtieġ ukoll li konna assi likwidi f'dak il-pakket u nżommu xi assi forsi li mhux likwidi sekretar il-titli forsi hemmhekk xtajna niftħom il-ġdid dan is-suq u dan skont eh, il-Financial Times tal-lum, niftakru dan is-suq partikolari jista' jipproduċi xi soluzzjonijiet li neħtieġu biex ikonna finanzjament għal żmien twil, per eżempju, bżonni tagħna ta' enerġija, eman ma nalqux il-bib e, għal kollox meta nqisu soluzzjonijiet fuq dan il-punt. Issa l-kwistjoni ta' kapital mill-ġdid, e, forsi għanna xeħut li għedin jissuġġerixxu li l-bidliet u t tipi ta' kapitali għawnek jistaw e, imorru li l-lien u jina kont jina jina jisli dana kollu zbal. U għallura tassew jeħtieġ illi konna il-loss bearing capital eh, għal dawk l-istituzzjonijiet biex bekk tista' tqis illi dawn it-telfi jittieħdu qabel ma tasal għal falliment tal-bank. Grazzi. Grazzi. Sur Klute, Shadow Ihor. Ja, ich will gar nicht äh, viel sagen. Es ist ja schon sehr viel gesagt worden, das muss nicht wiederholt werden. Iva, al-Hafna diġa u għallura memx għalfejn noqgħod nirrepeti. Hemm xi emendi zaċ emendi li aħna sottomettejna u forsi il-formulazzjoni tista' tiġi msaħħa f'xi partijiet u fun-negozjati ta' kompromess forsi naraw mbagħad eh, xi riżultat. Grazzi. Thank you. Apparently. Grazzi. Is-Sur Lambert eh, huwa shadow iżda dana punt mhux hija timniżel qudiemi jekk jogħġbok. Ok. Uh... Si President, Iva l-ewel net, dwar kontest politiku, naqbel ma ħafna minn dawk il-punti li smajna G20 kien eżempju disastrus ta' dak li mandux jisir fuq livell globali. Tassew jeħtieġ allura li aħna nkomplu fit triqta triqna u malar kemm jista' jkun b'opinjoni wkoll u importanti li dan jaddi b'maġġoranza kbira tal-Parlament. naħseb l-esperjenza tas supervizjoni attwali dwar l-AIFM, dwar kwistjonijiet bħal strategija 2020 ifisser li biex il-Parlament ta' sew jinstema huwa li aħna nitkellmu bleħen wieħed u dan huwa l-mod kif aħna nuru lil kunsill li ta' sewa possibbli nitkellmu bleħen wieħed bil-maġġoranza vasta li għanna ta' gruppi politiċi differenti, pajizi differenti li għanna f'dan il-parlament. Il-fatt li aħna namlu hekk huwa sew importanti fih nifsu u ovvjament eh, naqbel ma' Sor Karas eh, kemm nagħmluh malajr dan huwa importanti. Hemm xi punti xtaqsi wkoll insemmi il-bank il-banek issa qed jgħidu li nqogħdu attenti għal mod kif aħna wkoll nagħmlu l-phasing in tal-miżuri li aħna nippjanaw Naħseb dinu dinja xi ħaġa li aħna wkoll li noqgħod id-djalija iżda mbagħad irtu nresqu l-kondizzjonijiet. Jekk aħna tindaħlu l-affarijiet bil-mod il-mod, b'mod ippjanat, allura mbagħad il-banek irridu jaċċettaw limitazzjoni oħra bħal pereżempju li aħna nillimitaw dak li huma jħassu l-eżekuttivi tagħhom u għal dak li nxaqsam dividends u l-bonuses, jekk huma jitolbuna li aħna eh, ma nkunux tant stretti eh, dħul ftit ftit ta' dan il-miżuri, dan ma jkunx skuża mbagħad għalihom biex huma jkomplu jippremjaw l-azzjonisti tagħhom u dawk li jaħdmu għalihom. Mbagħad il-finanzjament tar real economy jiena qed ngħid hawnhekk il-iva il-kwissjoni ewlenija hija li s-settur finanzjarju jmur lura rwol wol oriġinali tiegħu iżda mbagħad irrid nara li dan ukollu jseħħ jekk huma mill-ġdid jitolbu li jkun hemm phasing in ta' miżuri ġodda, allura huma minħa tagħhom irridu juru li huma qegħdin jiffinanzjaw ir-real economy u Ma nix qed nardana kollu issa. Min issa mur lura s-sustanza ta' ħafna emendi li aħna ressaqna l-aħħar punt li naħseb li aħna għanna namlu huwa li iva irridu situazzjoni ndaqsa l kulħadd iżda tafu li din is-sitwazzjoni hija forma ta' eh, ideali, memx xaħa, ma teżistix l-istituzzjoni indaqs, għaliex ovvjament għanna differenzi u għallura dan ifisser illi, u suppost għedna f'Toronto illi konna nkunu lesti u li ridna miżuri globali, iżda ridna nkunu ċari najdu illi jekk memx tajim globali fuq dan kwistjonijiet u għall-FTT u oħrajn, allura l-Unjoni Ewropea eh, se tkompli eh, kejja dana kollu. U dan għandu jkun messaġġ ċar li aħna maħniex se sen fisser li għalġejjeni ehm, se jkonna punti li ovvjament jistgħu jipperikolaw dana kollu, grazzi. Luling has a floor. Signora Luling? Mrs. Luling, sorry. Euh, oui, merci, Monsieur le Président. Euh, moi, je voudrais euh, d'abord euh, dire euh, Grazzi, l jina xtaqt najt illi tassew naqbel mal-rapporter u ma dak li waqal fil-rimarki tijaw tal-bidu. Dak li seħf Toronto fil-20 fil-weekend, anzi dak li maġarax il-fat, se jisħa aktar u aktar se nkunu għadin namlu pal Ewropej fi xur li ġejjin għal dak li nxaqsam regolament ta' s-sriq finanzjari tistaw taraw illi minkejja l-isforzi kollha minn xi wħud setat ewlenin eh, fuq livell dinja dinji ovvjament ifisser illi se jkun hemm kaos kif qal is-sur Karas se jkun hemm ftit koordinazzjoni, kulħadd se jagħmel dak li jħoss li huwa xira għalih skont it-traduzzjonijiet tagħhom, skont it-twemmin tagħhom u aħna mbagħad se konna noqdu attenti x'namlu aħna bħala Ewropej u importanti tassewwa għalina illi aħna nsibu bilanċ tajjeb bejn il-bżonn li nkunu prudenti, nkunu kawti wara il-kriżi illi tista toħnoq is-settur Eh, finanzjarju l-ekonomija tal-Ewropa u koll rridu noqogħdu attenti għal dak li l-kompetituri tagħna qegħdin jagħmlu madwar id-dinja. Hemm riskju kbir illi ma nkunux il-koll fl-istess dajsa wara kollox u dan mbagħad jista' jwassal għal problemi seri, speċjalment jekk l-Unjoni Ewropea Umbat eh, ikolla ikolla mbagħad eh, svantaġġ kompetittiv dwar l-emendi. Jena eh, u koll eh, għandi l-istess tħassib li qed jispjega sur karas, jista xaqt nżid xi dettalji dwar leverage. Jena provajt nintroduċi l-idea li konna leverage li jiġi applikat biss għal dawk l-investimenti li huma meqjusa li għandhom riskju għoli jew ta' spekulazzjoni forsi il-formulazzjoni mhix adattata, iżda nixtieq li narblu xi ftit aktar l-idea. Ma rridux nkunu riġidi wisq u nippenalizzaw persuni b'dak li ngħidu dwar il-leverage irridu niżguraw allura illi ir-regoli ġew applikati għal dawk l-investimenti illi ġorru magħhom riskju ta' veru u mhux l-eżerċizzju ta' tradizjonali mingħajr riskju ta' likwidità dawn mandomx ikunu sottomessi għall-istess eh, leverage ratio eh, grossa u forsi ta' min illi narbu dana kollu faktar dettal. Issa, l-attività tal-banek ta' deposit holding għawnek edin eh, naqsu l-ħtiġijiet għall-eżerċizzju ta' dan eh, din il-professjoni nwis nibza illi qed imorru wis li l-in hawnhekk qed imorru wis il-bot Unamba impossibli biex aħna u din il-funzjoni tant importanti f'ħafna situazzjonijiet. U għalek l-emendi l-emenda tiegħi titlob għal standards tal-ġejjini tal-likwidità li jkunu eh, jimbidlu skont l-attivitajiet differenti li ġumbat minn dawn il-banek, mod partikolari fondi ta' investiment bonds eh, kif ukoll eh, l-ipoteki. Dak kollox minn ħati għajn it-tama li rapporter iqis dawn il-kummenti tiegħi. Grazzi. Floor is with uh, Mr. Hockmark. Sir Hockmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Sjafna, uh, President. Jina naħseb li huwa importanti li meta niddiskutu t-fassil il-ġdid, struttura l-ġdida, il-qafas il-ġdid, li konna perspettiva olistika li stabilità finanzjarja Jaktar aktar milli nqisu settur jew ekonomija waħda. Irridu niżguraw li konna tkabbir, li konna valuri tal-attivi li kun stabli wkoll. U meta nitkellmu dwar il-problemi li aħna rajna fil-kriżi finanzjarja, ħafna drabi aħna niffukaw fuq eh, l-insolvenza illi b'mod ġenerali ma kinitx il-problema ewlenija kena dawn il-problemi fis settur bankarju Ewropej, sa dawn di ma kienx il-problema l-inija, problema l-inija kienet il-likwidità, iżda aktar u aktar il-fiduċa li kienet nieqsa minħabba il-disin proċikluku tal-regoli. Issa, narafu xiridu nevitaw, jiġifieri dawn it-tipi ta' konsekwenzi Għanna regolamenti li forzaw il-banek u kumpaniji tal-assigurazzjoni li bijaw l-assi tagħhom u dan mbagħad fisser li l-prezzijiet naqsu u ħolqu wkoll problemi ikbar mill-li kien qabel. U naħseb li dawn il-konsekwenzi fissru illi irridu nifukaw fuq dan il-punt importanti għax jekk nieħu perspettiva oħra, differenti minn dak li smajna l-kollegi, jekk immorru lura laqgħa tal-G20, u anki għal dak li qalu il-mexxejja politiċi Ewropej u anki li qal il-Parlament fil-snin li ġejjin, u naħseb fl-10 snin li ġejjin, jeħtieġ illi innaqsu d-deficit tal-budget u jfisser illi minn dan l espet tal-ekonomija ikonna t-naqis u ma nistawx imbagħad fl-istess waqt nil-leġislaw b'tali mod illi konna t-naqis ieħor credit crunch maħluq mill-leġislazzjoni ta' hawnhekk. Għax imbagħad ċertament ikonna konsekwenza mhux intiża li tista' toħloq forma oħra ta' stabilità finanzjarja ta' nuqqas ta' stabilita' finanzjarja anzi u għalhekk il reporter tana għal tkellem dwar il-bżon ta' valutazzjoni ta' impatt u din il-valutazzjoni ta' impatt dwar dawn ir-regoli se jfissru għall-opportunitajiet biex nifinanzjaw nifinanzjaw l-investi u l-innovazzjonijiet iżda wkoll sabiex eh, nikunu ċerti li jkollna l-opportunitajiet għal kompetitività u sabiex nkunu mexxejja fuq il-livell globali iżda u ukoll qed nittrattaw il-problema vera li ir-regoli kollha jrid ikunu abbażi tar-riski attivitajiet differenti fis-settur finanzjarju. Huwa kemm xejn stramp li maħniex qed nitkellem dwar ratio ta' leverage biex insolvu problema li ma kenniex. Iżda qegħdin nitu din idea mill-Istati Uniti fejn l-idea ma ħadmitx u qed nippruvaw insolvu problema li ma kenniex soluzzjoni li ma ħadmitx. Naħseb dan ifisser Illi għanna bżon valutazzjoni tal-impatt ek kif eh, qed jispjega r-rapporter. Iżda wkoll noqdu attenti għal regoli qed nitiġidu dwarhom għaliex inkellhom se nxekklu it-kabbir u bekk fuq l-istabilità. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Bere. Beres. Grazzi President. U grazzi wkoll il rapporter għal din il-proposta din it-tina l-opportunità sabiex aħna wkoll nresu l-pożizzjoni tagħna qabel ma jkun tartwis u qabel ma jkonna proposta illi nkunu biss nistgħu eh, nirfinaw b'mod superfiċjali. Jiena iva naqbel ma' rapporter mm, u l-aspetti tekniċi tar-regolament u spett nistaw nistgħu għom aktar tard. Issa li huwa importanti u li nibbatu messaġġ politiku. U għalhekk jiena xtaqt nissuġġerixxi l rapporter u hekk provajt nagħmel fil-forum tal-emendi li jiena sottomettejt, eh, tliet punti xtaqt il li importanti l-ewwel nett. Tħassib li huwa semma. Jiġifieri kwistjoni ġenerali tal-impatt ta' din leġislazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt li suppost eh, titwetta hemm xi tħassib billi għandhom ukoll jiġu inkorporati fih dan din il-valutazzjoni. Maħniex ngħidu li sempliċement nagħmlu il-banek kuntenti, le, irridu niżguraw illi l-iżviluppi fil-leġislazzjoni tagħna tal-banek irridu naraw jekk u kol eh, ma jieħdux in konsiderazzjoni il-finanzjament tal-Ewropa. U jiena wkoll se nistaq żewġ punti oħra li nintama li tappoġġaw. L-ewwel l-idea illi meta wieħed jinvesti artiklu 9 ta' tratta ta' Lisbona jgħidilna dwar dan, wieħed irid jivvaluta wkoll l-impatt ta' kolunkwa investiment eh, l-impatt tal-impiegi, għax imbagħad ikun hemm riskju li nippromovu dawk tipi ta' investiment illi jeqirdu l-impiegi u allura kollox ma kollox jeħtieġ illi eh, nevalwaw l-impatt fuq il-ħolqien tal-impiegi għal dak inxaqsam investimenti. Issa, eh, semmejtu ukoll li l-Ewropa għandha strutturi bankarji diversifikati u nafu illi dawk li faslu e, dokumenti rilevanti mm, mhux neċessarjament jridu jżommu din diversità u allura naħseb li huwa importanti fil-valutazzjoni tal-impatt illi inqisu l-impatt ta' bidliet fil-leġislazzjoni fuq din l-istess diversità